Grazie, buongiorno. Għadra tajba kullħat. President Reiner, rapporteurs nil-awkom, din istessjoni tal-konferenza tagħna interparlamentari hija fokata fuq it-tema u suġġett tal-kapaċità li wieħed isir mexej globali fil-ġlida tal-bidla klimatika. U Għalhekk fil-bidu tal-leġislatura l-istituzzjonijiet Ewropej indikaw lill istati membri li hemm bżonn li nieħdu inizjattiva qawwija biex nimodifikaw il-mudell ta' żvilupp tagħna. È stata una lettura della contemporaneità. Kien hemm il-qari tal-importanza tal-lum il-ġurnata illi kulħadd jaqbel fuqha li hemm bżonn insalvaw il-pjaneta li għandha bżonn tagħmel impatt u influwenza fuq il-bidliet klimatiċi biex l-istati membri u l-Unjoni Ewropea ikunu f'pożizzjoni li jġildu aħjar is-sfidi u ħarsu il-modell soċjali fl-istess ħin. Is-seduta parlamentari issa dista sessjoni ta' parteċipanti parlamentari, parlamentari nazzjonali, hija xi ħaġa importanti ħafna fil-kalendarju tagħna tas-Semestru Ewropew. U għaldaqstant eh, nirringrazzjaw il-Presidenza Kroata għal din inizjattiva u il-fatt li għaffas fuq dan il-punt mod effiċenti wkoll. Id-deputati wkoll tal-Parlamenti Nazzjonali fil-kuntest tal-proċedimenti tas-Semestru Ewropew nqisu deċiżjoni ta' politika ekonomika illi ħan mitluba biex nerfaw minħabba il-dimensjoni Ewropea li wieħed ma jistax jiġħadha e, fid-daw ta' deċiżjonijiet tagħna aħna dawn irridu narfu li għandhom konsegwenzi li msiħba tagħna u Aħna rridu kol naddu it tana tagħna lill kummissjoni li nesprim li nesprimu l-opinjoni pubblika tagħna u dikta ċittadini tagħna fl-istess ħin. Aħna dan l ħar snin rajna progress kbir. Il-Kummissjoni ħadmet sfiq fuq l-iskambju mal-Parlament Ewropew, Parlamenti Nazzjonali. Sabiex turi li qed taħdem fis-semestru Ewropew u tagħti rendi ta' dan. Komissarju Gentiloni u kol bat konsultazzjoni kif tafu illi qed tipprova tissemplifika il-qafas ta' gvernanza ekonomika eżistenti. Għal dak li għandu xaqsam il-punti speċifiċi il-regoli tal-budget illi huma mnaqxa fil-patt ta' stabilta' u skabbir. mod partikolari kif nafu kol huma komplessi. Nafu li l-iskambilja li intom kelkom kienu eh, rendew il-frott iżda kol nilqaw il-fatt illi fis-semestru Ewropew daħanna għannijiet ta' żvilupp sostenibbli. Il-Kummissjoni kienet taf ta' tiwidden li ċittadini Ewropej mod partikolari li kienu mħazba dwar kwistjonijiet ambjentali u soċjali ma dawn l-aħħar żviluppi ma kinux ikunu possibbli mingħajr il-messaġġi li aħna batna fis-semi ċittadini Ewropej e, fid-daw speċjalment tal-ġimgħa Ewropea parlamentarja li qed taqadna hawnhekk illum il-kooperazzjoni tagħna, il-kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali hija xi ħaġa indispensabbli u essenzjali milli meta smajna l opinjonijiet ta' kulħadd aħna nkunu b'dan il-mod nistgħu nilħu ftehim li huwa fl-interess ta' kulħadd u meta nitkellmu fuq istituzzjonijiet Ewropej mhux qed nirreferu biss għall istituzzjoni ta' Brussell Kulħadd huwa mitlub illi jkun parti minn nizġa tal-tessut istituzzjonali Ewropew. U naturalment il-parlamenti nazzjonali huma parti prezzjuża ta' dan kollu. Nina jħassibni l-lum huwa riskju illi kunem il-frammentazzjoni ta' dan l-ispazju Ewropew, riskju illi kulħadd jispiċċa jingħalaq f'dimensjoni identitarja nazzjonali li tellifna eh, mill għan komuni tagħna Ewropea dan kollu illi ġib miegħu da f'termini ta' sovranità li tkun miksuba fl-interess ta' kulħadd u anki ta' solidarjetà li kulħadd jixtieq u allura importanti u neċessarja għal kulħadd din il-fermentazzjoni narawa eh, flimkien mal opinjonijiet pubbliċi tagħna eh, permezz ta' nuqqas ta' gwaljanzi persistenti pol dawk l-iktar favoriti eh, li jġibu vantaġġ kbir mill-opportunitajiet offerti mill-globalizzazzjoni u kemm ħafna minnhom fil-fatt iħossuhom miċħuda għaliex hawn min għal kull tip ta' mobilità soċjali huwa biss illużjoni kimera. Dik li struttura hija din il-lakuni qegħdin narawhom ukoll bejn l-istati membri mill-Vant, mill-Punent, mit-Tramontana, n-nofsinhar tal-Ewropa. Il-proġett Ewropew irid jipprova jinaqqas dawn id-distanzi. Aħna għandna wis distanzi bejnietna. Bej il-vant kif edna bil-band u l-punent, ċamontana nofsenar ċentru u periferija proġett Ewropew, il-kol l istruzzjoniet Ewropej, istruzzjoniet nazjonali, u għalli nipruvaw namlu tali li dawn id-dastanzi jonsu. Kun sabiħ illi kiku xi darba il-problemi tal-nofsinhar ikunu jintrefaw mill-opinjonijiet pubbliċi u inklużi bħala problemi li jirrigwardawhom ukoll. U l-istess jgħod għal problemi tan nofsinhar li bosta drabi nofsinhar tad dinja e, e, iktar jikxef tensjonijiet u ħafna drabi dawna ma jifmuhomx Eh, mill-opinjonijiet pubbliċi u miċ-ċittadini tat Tramuntana u tal-Vant. Jiena kont fi Finlandja milux. Pajjiż importanti, bi, prezzjuż. Hemm e, 6 miljun ċittadin u għandhom impenn għal frontiera mar Russja ta' 1340 km. U dak l-isforz militari qed jagħmlu u hija xogħol qed isiru għaċ-ċittadini, sekurità ta' ċittadini tan-nofsinhar tal-Ewropa li bosta drabi laqas biss jafu. U l-istess jott għal kwistjonijiet li nofsinhar illi qegħdin e, e, jerfaw u jaraw iktar pajjiżi esposti għal frontiri tagħna li qegħdin ippruvaw nerfaw il-pis ta' migrazzjoni illi hemm bżonn ta' impenn Ewropew iktar b'saħħtu. Għanna bżonn innaqsu d-distanzi. Id-distanzi bej Brussell u ċittadini tagħna, parlamenti nazzjonali tagħna. Għal xejn qogħdu ngħidu li din il-leġislatura ħatwassal biex ikunu mexxejja tal-bidliet klimatiċi tagħna għal xejn jekk l-aġendi mbagħad tal-pajjiżi tal-istati membri ma jkunux allinjati mal-aġenda Ewropea. Mosser nixxiedna naslu. Għanna bżonn li konna direzzjoni komuni. U innaqsu distanzi kifet. Għaliex għanna responsabilità kbira fuq spallitna. U dan qed eh, nintabħu bih. Qed naraw kemm hemm attenzjoni l barrat mill-Ewropa hemm fuq l isfidi li l-Ewropa iddeċidiet illi taħdem fuqhom. U għal daqstant aħna għandna bżonna hawnhekk dan il-mument li kulħadd iħossu li jkunu partijiet importanti tal-gvernanza tal-Unjoni um, Ewropea, gvernanza ekonomika tal-Unjoni Ewropea. Aħna hawnhekk dan il-ħin dan il-moment qed naraw ħafna kwistjonijiet. Hemm waħda partikolari għada fil-Konsil Ewropew kif tafu ħan diskutu il-budget tal-MFF. Għas-seba snin li fej ħanitfaw il-flus. X'ser nsiru? X'irridu niffinanzjaw? X'ser naqsu? Naseb li din hija diskussjoni li tittara li aħna nsiru protagonisti aħna fil-Parlament Ewropej Ewropew nitilqu minn perspettiva partikolari li nifinanzjaw il-programmi essenzjali bażiċi tal-Unjoni Ewropea li huwa neċessarju u indispensabbli. Il-politika agrikola, il-politika ta' kożjoni. Jekk aħna mhux se jkollna riżorsi adegwati fuq is-ħubija, mela kif aħna ħannaqsu l-distanzi bejn it-territorji tagħna? bejn dawk l-iktar senjuri u dawk l-iktar zvantagġati. Fl-istess waqt, għanna rizorsi importanti għaliex fl isfida tal-Green Deal ħadd ma jista' jibqa' lura. Il-Fond ta' Transizzjoni Ġusta huwa għan fundamentali biex il kumpanije tagħna jittrasformu ruħhom biex ħadd ma jitlef xogħlu. U aħna bil-Green Deal irridu iktar xogħol, mhux inqas xogħol. Il-ġlieda illi aħna qegħdin hawnhekk niftu diskussjoni biha qed tara li sa membri fuq quddiem. Aħna ma rridux trasferimenti virtuali fil-kaxxa tal-borza tal-Stati membri tal-Unjoni, mill-Istati membri l-Unjoni ġiviri. Aħna irridu li jkun hemm dan l-impenn ikun ġej mill-Istati membri allura trasferiment irid issir u jitqis mhux biss bħala kastik imma bħala opportunità. Din hija l-isfida. Aħna f'dawn il-jiem eh, diskutejna ħafna mal-Kunsill, madwar din l-ipotezi li għada ħajkunu fuq quddiem fir-riflessjoni tal-kapijiet ta' statu ta' gvern. Aħna nħossu, jekk aħna rridu naqsu distanzi, npoġġu l-Unjoni Ewropea fil-possibilità li konna il-tmexxija kif suppost, mela irridu nirrevedu ċifri. Għanna bżonn iktar riżorsi. Barra minn hekk aħna rridu nitkellmu magħkom fissem iċ-ċittadini. Għaliex il-kompatibilità tal-budget bosta drabi ma jfuwiex iċ-ċittadini. U għal rridu irridu nserħulhom magħhom u naraw nagħmlu tali mod illi l-Unjoni Ewropea flimkien mal-Istati Membri jiżviluppaw politika biex nablu tali illi x-xogħol ma jintilifx illi il-nuqqas ta' gwaljanzi jkunu iktar bilanċati l-Unjoni Ewropea tkun tista' tħares l isfida tad-dinja globali fej qegħdin eh, li hija mitluba li tagħmel. Għandna responsabilità kbira f'dan il-moment u għalhekk aħna rridu naqsmuha u importanti r riflessjoni tagħkom. Għalissa għanna dibattiti fuq il-kriżi klimatika nafu li dija xi ħaġa li qed narawha kullimkien. Mhux biss mill-istituzzjonijiet imma kemm ċittadini. L-Unjoni Ewropea qed tmexxi l-azzjoni globali, il-Parlament huwa l-motur ta' dan din it-tmexxija. Il-Parlament Ewropew kienu l-ewwel istituzzjoni illi talbu biex l-Unjoni Ewropea tkun klimatikament neutrali sal-2050 u dan ħajkun stabilit għall-ewwel darba fuq livell leġislattiv fil-jiem li ġejjin. E, Fl-10 sini ġejjin ovvjament daħ ikunu kruċjali biex ninħarsu l-anijiet tal-ftehim ta' Pariġi u l ftehim tagħna internazzjonali. aħna rridu nsaħħu il-għanijiet klimatiċi l-2030 u naqsu mill bil-55% l-emissjonijiet gassijiet effett serra fil-snin li ġejjin. Imma jekk aħna rridu illi nigżbu r-riżultati mela rridu naraw li ħadd ma jibqa' eh, ma tħalla lura. Dinja l-isfida li aħna għandna. li ħadd ma jibqa' jitħallaw lura u mm, li ħadd ma jitlef xogħlu. Dan il-livell ta' ambizzjoni ħajkun possibbli biss permezz tal-rikonoxximent tal-opinjoni pubblika mħabba l-bidliet neċessarji għas-soċjetajiet tagħna u għall-ekonomiji tagħna. Aħna daqsant irridu nesploraw l-implikazzjonijiet ekonomiċi ta' budget soċjali ili akkompanjaw din il-mossa nkoraġuża. Komissjoni Ewropea ppreżentat milux kif tafu il-proposta tagħha għal Green Deal Ewropew, il-Parlament Ewropew bħala latur li jista' jissemma biex nevalwaw il-proposti Ewropej fis-sentej li ġejjin u qegħdin jistennew fil-Parlament 50 proposta leġislattiva illi ħajatu sura dan l-isforz. Allura, għalhekk għandna bżonn li l-istati membri biex jallinjaw l-aġendi, biex jagħmluhom kompatibbli il-bidla li l ewropa tixtieq tagħmel biex teleb dawn l-isfidi fisser li inqisu il-dimensjoni soċjali tagħna wkoll. Ġidu kontra diżugwaljanzi li għandhom jimxu jitfit hawnhekk ma' trasformazzjoni l-bidla. Il sfidi jistgħu biss jiġu riżolti jekk aħna nipoġġu in-nuqqas ta' gwaljanza fil-qofol u fil-qalba tal-politika tagħna, l-isfida klimatika u anki id-disgwaljanza. Dawn huma l punti ta' referenza li aħna rridu nżommu dejjem u dimajnejna fil-din l-isfida. ir rapporter tagħna sejtuna punti ta' riflessjoni biex nifhmu aħjar l-isfidi li għandna biex inkunu po' natu qafas li dibattitu politiku fil- ċirkostrizzjonijiet elettorali fil-provinċi differenti biex wieħed ikun jista e, jagħmel tajjeb għal l-isfidi li għandhom xaqsmu ma' dawn il-bidliet klimatiċi u l-qadam wara li tinsab fija bħalissa l-klima tagħna. Aħna jiena għalhekk, nawguralkom dibattitu tajjeb importanti ħafna li nisimgħu x'għandkom xi tgħidu anke għalina imprezzabbli. President nawguralek ix-xogħol tajjeb u mm, e, nawgura li inti ħadd tkun ukoll protagonist mhux biss ta' tisħiħ tal-Unjoni Ewropea imma wkoll tal-kapaċità tal-pajjiżi tagħna tal-pajjiżi kollha tagħna illi jkunu jistgħu nerbu dawn is-sfidi kollha. Grazzi. Dew la parola naturalmente al Presidente Rahmer. Grazie. Poštovani predsjedniče Europskog parlamenta, gospodine Sur President eh, Sur Sassoli, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, tal-Parlamenti Nazzjonali, Eżis kelli ma' mistidna, Signor Navarro, Signor Kajni, Deputat Segretarju tal-Parlament Ewropew, Sur Winkler, membri tal-Kumitat tar Reġuni u tal-Kumitat Ekonomiku Soċjali. Insalmilkom il-koll u fissem il-Parlament Kroat u fismi personalment insalmilkom u najt bonġu. Naħseb issa li qegħdin diskutu il-patt ekoloġiku ambjentali, il-Green Deal, aħna rridu nitkellmu b'mod speċjali fuq l-effett tal-bidla tal-klima fuq il-politika ekonomika u soċjali tal-Unjoni Ewropea. Lkoll naqblu li l-bidla tal-klima hija waħda mill-ikbar sfidi li aħna qegħdin naffaċċjaw illum u li l-ġenerazzjoni tagħna għandha responsabilità ewlenija f'dan il-kontest. L-Unjoni Ewropea edha fil 10% tal-emissjonijiet. Edha tikkontribwixxi 10% tal-emissjonijiet ta' CO2 allura għandha rwol importanti fil- ġlida kontra l-bidla tal-klima ħalli jkollna tranzizzjoni għal sorsi ta' enerġija li jġeddu ħalli bekk niksbu neutralità tal-klima sas sena 2050 hekk kif diġà bissemma mis-sur sassoli. Jiena naħseb illi naqblu l li l-patt ekoloġiku Ewropew qiegħed li wassalna għal ċiklu ġdid ta' bidla. Il-Green Deal huwa proċess ta' trasformazzjoni tal-ekonomija Ewropea. It-tranzizzjoni ambjentali għandha ħafna potenzjal għal tkabbir ekonomiku għas-swieq għal żvilupp teknoloġiku u anke għall innovazzjoni għal ġejjieni. Iżda naħseb li rridu nifhmu li l-istati membri mhumiex qegħdin jibdew mill-istess post biex jibdew b'din it-tranzizzjoni għall ekonomija bbażata fuq inqas użu tal-karbonju, naħseb li għandu jkun hemm tranzizzjoni li hija ġusta mill perspettiva soċjali jekk kif qal is-sur Sassoli ħalli bekk kulħadd ikun jista' jkun qiegħed fl-istess eh, sitwazzjoni bl-istess kundizzjonijiet il-famuż level playing field. Jiena naħseb li din xi ħaġa li aħna rridu nikkonsidrawha matul in-negozjati tagħna fuq il-budget, fuq il-qafas multjanwali finanzjarju l-ġdid u naħseb li l-offol ta' dan kollu huwa li jkollna mekkaniżmu ta' tranzizzjoni ġusta Dan huwa mekkaniżmu li huwa bbażat fuq pakkett ta' investiment ta' xi biljun euro li ħajkun investiti fir-reġuni ħalli jkun hemm appoġġ għal din it-tranzizzjoni għall-ekonomija li tuża nqas karbonju ħalli bekk nkunu nistgħu ngħinu din il-bidla sistemika tal-mentalità u din mhix xi ħaġa mhux tkun xi ħaġa faċli ħajkun hemm bżonn ħafna impenn li jittieħed minnha lkoll. Eżis kollegi, il-Kroazja u pajjiż li għandu ħafna riżorsi naturali ġifiri aħna nemnu fuq f'dan il-pjan kemm huwa importanti u ambizzjuż aħna nafu l hemm ċertu affarijiet li kienu konsidrati għal pjan ta' żvilupp tal-enerġija bejn is-sena 2020 u s-sena 2050 Bippjan pjan ukoll għas-sena 2030 aħna kollha kemm aħna qegħdin impoġġu enfasi fuq is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija za fl-istess ħin fuq żvilupp sostenibbli naqsu l-konsum u naqsu wkoll l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett serra aħna qegħdin fuq livell iktar għoli mill-medja fuq l-użu tal-enerġija li tiġġedded u anke fuq l-emissjonijiet ta' CO2. Bħalissa 28% tal-bżonnijiet tal-enerġija fil-Kroazja qegħdin jiġu minn sorsi ta' enerġija li jġeddu. Naħseb illi dan jgħat jenna ħna naqbżu l-lan ta' 20% b-40% minħabba li għedin nużaw iktar sorsi ta' reġija li ġeddu għallura ħna minn ta' qoddim f'din il-bidla u aħna qegħdin nikkonsidraw kull ċertu aspetti ekonomiċi fil-pjanijiet tagħna u qegħdin nikkonsidraw il-mod ta' kif iċ-ċittadini tagħna qegħdin jadattaw l-ispejjeż li huma involuti u għal dan il-għan qegħdin niżviluppaw proġett u programm għal dawk id-djar li għandhom inqas aċċess għal din l-enerġija ħalli bekk ngħinuhom jadattaw. Issa nixtieq illi nintroduċilkom l-ewwel kelliem. Mr. Markani li huwa l-envoj speċjali fissem l-Istati Uniti. Sur Karni, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sur President, nirringrazzjakom tal-istudentuni nħossni onorat jiena ħan nifoka b'mod speċjali dwar kif is-settur privat jista' verament jgħin lis-settur eh, pubbliku. Jiena naħseb li minħabba li l-kriżi tal-klima qiegħda tiżdied u l-ispennijiet ta' ċittadini ta' din is-sena 2020 għandha tkun sena ta' azzjoni u l-COP 26 li ħad tkun eh, organizzata bir-Renju Unit u l-Italja ħad tkun opportunità importanti ħafna biex eh, din kwestjoni tal-emissjonijiet tenna biex aħna jkollna ekonomija li ma tuża xejn karbonju. Iżda biex nagħmlu hekk għandna bżonn li jkollna tranzizzjoni sħiħa li tista' toħloq verament l-ikbar opportunità ekonomika li aħna ħanisperizzaw fi żminijietna. Naħseb illi Il-għan tagħna l-COP26 huwa sempliċi li rridu niskuraw li deċiżjoni finanzjarji jieħdu dejjem in konsiderazzjoni l-bidla tal-klima kemm f'dak l għandu x'jaqsam banek multilaterali ta' żvilupp kif ukoll bżonnijiet tas-settur privat. L-istrateġija tagħna tal-COP26 tibda b'ban pjuttost sempliċi minħabba illi net zero hija xi ħaġa li verament rridu nagħmluha priorità kien hemm 120 pajjiż issa li qegħdin jimxu fuq il-passi tagħkom jiena naħseb illi kull investitur, kull pensjoni kull fond ta' pensjoni, kull kumpanija, bank għandhom fil-fatt joħorġu pjan fuq eh, din it-tranzizzjoni. Ġifieri naħseb illi biex naraw x'inhu huma l-ikbar riski u opportunitajiet iridu niffukaw fuq tliet affarijiet fuq ir-rapporti, fuq ir-riskju, fuq ir-ritorn, fuq dak li nistgħu niksbu f'kull kuntest illi semmejt il-kontribuzzjonijiet u tmexxija min-naħa tal-Unjoni Ewropea anke ta' dan il-Parlament Ewropew ħajkunu verament deċisivi. Ħanibda bir-rapporti E, aħna ngħidu wkoll li dak li tista' tkejlu tista' tagħmel ġestjoni tiegħu u f'Pariġi ftit iktar minn erba' snin ilu wara li l-mexxija tal-G20 talbu li jsirek il-FSB stabilixxa din immexxi mill-kumpaniji tas-settur privat u 18-il xahar wara il-Hamburg il-mexxija fil-laqa ta' Hamburg il-TCFD wassal rekomendazzjonijiet fuq ir riski issa qed naraw li kien hemm iktar mi 120 triljun euro ta' investiment mill-fondi tal-pensjonijiet u mill-investituri. Issa, aħna fi Glasgow besibna aħna nibnu koalizzjoni ta' awtoritajiet li rridu jarfu l-importanza tar rapporti fuq il-klima u anke jieħdu impenn biex dawn ikunu mandatorju. Aħna darba oħra aħna nixtiequ li dawn ir-rapporti jkunu konsistenti. Għal darba oħra jiena nixtieq ngħid eh, proset lill-Unjoni Ewropea u għat-tmexxija eżemplari minħabba li kummissjoni dattat linji gwida sena li għaddiet dwar ir-rapporti fuq l-informazzjoni relatati mal-klima u eh, xar li għadda l-Viċ President Dombrovskis ħabbar li din dawn rekwiżiti ta' rapporti għall kumpaniji ħajkunu verament il-ġoblu tax xewka għall istrateġija finanzjarja sostenibbli tal-Unjoni Ewropea u li hemm bżonn li jkun hemm reviżjoni tad-direttiva tar-rapporti li mhumiex finanzjarji. Ġifieri importanti illi lkoll kemm aħna nħeġġiġkom aħna inserħu fuq it-TCFT u nirreferu għalija minħabba li hawnhekk għandna fiha bosta standards għall ġestjoni tar-riskju, għad-dritt tad deċiżjonijiet u anke anka targets u qiegħed jappreżenta wkoll aħjar opinjonijiet tal-settur privat minħabba li qegħdin niġbru l-opinjonijiet tal-kumpaniji li għandhom bżonn l-aċċess għall finanzjament u l-opinjonijiet ta' dawk li qegħdin jipprovdu l-kapital fis-sistema finanzjarja TCFD qed tkun appoġġjata minn kulħadd minn kull bank fl-Ewropa u anke eh, fl-Amerika. fl ewropa u anke fl amerika l-10 eh, asset managers globali wkoll jappoġġawha u anke l prinċipji min dwar investiment tal knus Magħquda qegħdin jgħidu li iktar minn 2275 firmatari għandhom joħorġu b'dawn il-disclosures tat-TCFD. Il-Presidenza tal-COP hija lesta li taħdem iktar ħalli jkun hemm disclosure iktar effettiva issa fuq ir-riskju. Naħseb illi biex iwittu triq għal finanzjament sostenibbli għandna bżonn li jkollna man ġestjoni tar riskju fuq il-klima iktar tajjeb u dan jinkludi wkoll il-kalkolu tal-carbon footprint ta' kull kumpanija għal li ngħaddu wkoll għall-istadju strateġiku aħna qegħdin naraw il-ġestjoni tar riskju da twassal għal iktar disclosures biex nam ġestjoni tal-tranzizzjoni u l-Bank of England is is-sena li għaddiet bdew ikunu l-ewwel regolaturi li jagħmlu dawn l-istress test għal banek ewlenin u jibdew jaħdmu iktar fuq dawn il-strateġiji tal-klima li jinkludu wkoll xenarji business as usual u li aħna niksbu net zero sas-sena 2050 u dan ukoll kien it-tielet strateġija, kien hemm strateġija wkoll li nkomplu għaddejn kif eh, konna għaddejn sissa li hija xi ħaġa tista' tkun traġika ħafna. Hemm kumpaniji li huma lesti għal din tranzizzjoni tan net zero u din il-proċedura ħatura wkoll dawk il-kumpaniji li m'għandhomx regoli li huma konsistenti ma' dak li hemm bżonn nagħmlu f'din it-tranzizzjoni. Il-Bank of England ħajkomplu jaħdmu ma' 50 bank ċentrali ieħor superviżuri minn madwar id-dinja biex it-teknoloġija marbuta ma' din dawn l-istress test ħad tkun disponibbli għal kulħadd. U aħna qed nixtiequ wkoll inselmu l-tmexxija tal-IBA kif ukoll ta' sitt banek ċentrali oħra li issa ħabbru l-istress test tagħhom. Jiena nixtieq inżid ukoll li dawn l-istress tests mhux biss qegħdin juru kif qed ikun hemm ġestjoni tar-riski iżda jistgħu jżidu wkoll kompetittività tas-sistemi bankarji tagħna u jżidu wkoll l-impatt tal-politika tal-Unjoni Ewropea fuq il-livell globali issa fuq ir-ritorn. Jiena naħseb li t tranzizzjoni għal net zero hija opportunità ekonomika importanti ħafna u xi ħaġa li ħat affettwa kull qasam fl-ekonomiji tagħna. U dan ifisser li din mhix daqshekk sempliċi daqs ehm, l-appoġġ ta' teknoloġiji eh, ekoloġiċi. Il-kumpaniji li qegħdin jagħmlu tranzizzjoni għal net zero għandhom ikunu mħeġġa u għandhom ikunu premjati wkoll u naħseb li fuq livell iktar fundamentali dawk li qegħdin jitolbu iktar azzjoni dwar il-klima ġifieri dawk li għandhom fondi tal-pensjonijiet dawk li joffru il-polza tal-assigurazzjoni, eċetera, aħna rridu naraw jekk iċ-ċittadini u l-flus tagħhom biex ikunu investiti skont il-valuri li għandhom għal-qalbhom u naħseb illi għandna dawn il-metrics tal-ESG illi huma id-dominanti mill-elementi soċjali u ta' tmexxija li huma verament importanti iżda tantx tgħidulna jgħidulna ħafna fuq il-bidla tal-klima, il-carbon footprints mhumiex qed iħarsu l qudiem biżżejjed. Ġifieri naħseb li x-xogħol tal-Unjoni Ewropea għandu jkun implementat fuq eh, eh, taxonomy u fl-istess ħin aħna rridu noqgħdu attenti minħabba ma nistgħux nitfgħu f'dan l-ikra kumpaniji eh, u nappoġġaw biss l-attivitajiet ekoloġiċi. Aħna rridu nappoġġaw il-kumpaniji kollha huma li mexxin f'din it-tranzizzjoni ta' net zero hemm bosta metodi differenti ta' kif jiena nistanajt ngħid li dawk li qed jipprovdu l-kapital ikunu jistgħu jevalwaw kemm huma lesti l-kumpaniji biex jaffeċċaw din tranzizzjoni naħseb li iktar ħaġa bażika hija li perċentwal ta' dawn l-assi li qegħdin noħorġu anke fil-kuntest tal-standards ta' TCFD dan huwa l-iktar mod bażiku ta' kif nistgħu nagħmlu hekk pass ieħor huwa li aħna analizzaw ukoll perċentwal tal-assi li huma allinjati mal-ftehim ta' Pariġi u anke naraw li ma kumpaniji intom tixtiequ li tinvestu fihom u eh, li ma qegħdin jagħmlu din it u allura għandna bżonn li jkollna dan it-target ta' net zero li jinkludi wkoll il-miżuri tan-net tlieta u apparti minn hekk jiena naħseb li għandu jkun hemm dettalji wkoll ta' tmexxija u anke naraw kif eh, u fejn hemm bżonn ta' kumpens eżekuttiv ukoll brabta mal dan is suċċess su apparti minn hekk naħseb illi rridu niksbu din l-informazzjoni u aħna nħarsu lejn il-potenzjal ta' tissin tal um, pjaneta u dawn huma miżuri illi verament jistgħu jinfluwenzaw il-kwalità ta' dawn il-pjani ta' tranzizzjoni. Jiena naħseb illi verament qegħdin nikkontribwixxu diġà għax-xogħol li għatisif komp 26 aħna nixtiequ li permezz ta' komp 26 nagħmlu leverage għas-suċċess ta' l-asset owners li jixtiequ li jkun hemm net zero dawk li qegħdin jitolbu lill kumpaniji li jinvestu fihom ikunu allinjati man nazzir. Ġifiri aħna ħajkonna bżonn l-Unjoni Ewropea biex tkompli tmexxina biex dan l-approċċ ikun estiż għal banek multilaterali u anke għal istituzzjonijiet ta' finanzjament. Mela ħan ikkonkludi ejja ma nitfixklux minħabba li naħseb li l-isforzi li qegħdin tagħmlu intom qegħdin waslu għal suċċess. Il-fatt li aħna qegħdin norbtu l kriżi tal-klima iż-żieda tal-pressjoni min-naħa tal-pubbliku l fatt li għandna din il-loġika ta' net zero dan ifisser li l-affarijiet fis-sistema finanzjarja qegħdin jinbidlu ħafna. Kif intqal diġà il-finanzjament sostenibbli u għall internet il-ġdid din hija bidla strutturali tista' taffetwa kull kumpanija u kull Eh, grupp ta' assiġri aħna għandna naħtfu dan il mument jien naħseb li din is-sistema qiegħda tinbena tajjeb iżda għandna nagħmlu iktar biex nirrealizzaw kemm dan għandu potenzjal. L-azzjoni volontarja xi ħaġa li aħna nilqaw iżda bżonn li tkun ikkoordinata fuq il-livell tal-Gvern u anke min-naħa tal-Parlament Ewropew. Dan huwa rwol importanti ħafna li għandu s settur pubbliku biex jikkoordina l-enerġija tas settur privat. Apparti minn hekk ma tantx għandna wisħin biex nieħdu azzjoni, finanzjament sostenibbli huwa mainstream issa llum il-ġurnata iżda waqajna lura minħabba li dak il-kalkoli li semmejt għas-swieq tal-kapital qegħdin juru li aħna qegħdin fuq uh, Eh, livelli huwa on track għal temperaturi li jistgħu jiżdiedu għal iktar minn 3.7 gradi Celsius. Aparti minn hekk dak li tistenna l-pubbliku minn għandna ħajkompli iħeġġeġna biex aħna nieħdu azzjoni fis-settur pubbliku aħna nixtiequ li jkollna eh, soluzzjoni sempliċi iżda ma jridux ikunu simplistiċi u iwaslu għal iktar protezzjonizmu. Ġifieri nikkonkludi billi ngħid ir-relazzjoni mingħata dan il-Parlament żgur li ħajjejn lill-gvernijiet madwar id-dinja ejja nużaw il-Presidenza tal-COP 26 li ħad tkun immexxija mir-Renju Unit u mill-Italja sabiex intom iżidu l-isforzi tagħkom ħalli tibnu koalizzjoni li hemm bżonn ħalli naħtfu l-opportunitajiet u nagħmlu ġestjoni tar-riskju wkoll. Grazzi. So, good morning everyone. Mela l-odwa tajba lil kulħadd jiena eh, fidejja l-bija tal-din sessjoni li li tkun imqanla. Jiena kont interessata fil-50 um, ehm, sfumatura tal-ħdarax ta fl-Irlanda kienet 40 fil-fat et insidu għamnek issa senat il-kelma l-Gajrajda Direttur Ġenerali tal-ILO tal għal-intervent ta' 10 minuti. Grazzi, grazzi ħafna. Nibda billi nirringrazzja l-Parlament u l-Presidenza Kroata għal din l-opportunità biex inkellimkom il-lum. Tanu għannura li ehm, fil-istoria ta' tagħna tal-ILO kienet inkoraġita ingħatati eh, seta' u ispirata mill-kooperazzjoni tagħna mal-Unjoni Ewropea kienet eh, kien possibli u eh, sab suċċess biss għax kien eh, basat fuq il-valuri maqsumin, il-ġustizja soċali, il solidarieta l ekwita fuq il-metodi maqsumin, l imseba soċali u dialogu iżda anki fuq il-li konna l-esti li għaw l-sfidi u opportunitajt eh, ġodda l-lum għanna il-10 eh, ċentenarju tana fl-ILO, il-dedikat għal ġeni ta' xol u bil-Parlament ġdijt u l-Komissjoni ġdijt, l-Unjoni Ewropea tibda fil-program ambizjus biex tilqa l-sfidi biex nibnu ġejjeni aħjar fl-Europa u anki fil-dinja għalina kienet importanti ħafna li f'Ottubru li għadda il-Konsil Ewropew laqa l-dikjerazzjoni tal-ILO fuq il-ġejjen tal xogħol adottat mill-konferenza f'Ġunju u in-nota b'sodisfazzjoni kbira l-approċċ bażi tal-umanità fil-qalba tagħha. Fl-istess waqt il-Kummissjoni għamlet il-Green Deal tal-punta referenza tal-istrateġija totali tagħha u eh, fil-politika esterni u esternaw u interna u bekk nilqa mill-qalbi l-impenn għal neutralità tal-klima sal-2050 għad fadal xiftit li għadhom qed jiġħdu li t tibdi klimatiku huwa riżultat ta' attività tal-bnedmin iżda wieħed jista' jinsa li l-biċċa kbira ta' dan din attività hija marbuta max-xogħol u bekk hija xogħolna fil-fatt. President għadna aħna lura il-Segretarju eh, Ġeneral mm, ma jitlef ebda opportunità biex jifakkarna li l-bidla fil-klima javvanza eh, iżjed eh, iżjed veloċità mill-isforzi tagħna biex imwaqfuha l-COP 25 f'Madrid ifisser li għadna anki iżjed lura l-effetti fid-dinja jistgħu jintweru. Tista' tarhom ehm, intel fuq xi 23 miljun snin tax-xogħol bejn l-2000 u l-2020 2015 minħabba il-riżultati tal-ambjent u projezzjoni tal-2030 ifisser li bil-business as usual 2% tal-sijat totali tax xogħol ifisser li se jintilfu dawn għax se jsir sħana se tagħmel sħana u biex taħdem dan huwa l-ekwivalenti għal 72 miljun um, impiegi full-time sur President. Wasanna fi żmien fejn il-pjaneta se tidħol fil-ħsara reversibbli u anki għandna l-opinjoni pubblika xifti ta' żmien ilu l-opinjoni prevalenti tal-kostwenz tal-ILO, l-gvernijiet u l-impjega minna ħaddem u l-ħaddima, fisser li trid eh, tażel bejn il-xogħol li tkabiru l-iżvilupp u mill-banda l-oħra sostenibilità ambjentali minnaħa. Għandna ħbar tajjeb però għax illum eh, tlaqna minn dan il-dilemma li eh, kienet paralizzata jew kien kienet falsa mhux biss ehm, wieħed jifhem li m'hemm xogħol fil-pjaneta limited iżda l-dividenda tax-xogħol potenzjali tat-tranzizzjoni għal neutralità tal-karbonju jfisser li e, qed jidher iżjed biċ-ċar għandna 18 il-miljun impjieg sal-2030, 24 miljun e, impjiegi li jiġu maħluqin u 6 miljun li jintilfu waqt l-Ewropa ehm, e, jekk nilħu u il żida fit temperatura ta' 2 gradi fil-Celsius eh, eh, fil-biċċa dana se jġenera 2 miljun impiegi ġodda fil-kostruzzjoni manufatturar u l-rinnovabli. Dan il-xenarju għal eh, alternattiv u assertiv kullħat irrit jifem, eh, irrit jemmen fiħ, iżda ma nix bżon bis il-fidi biex għawnek eh, għanna bżon il-izzida fil-politika u għalek għanna bżon il-Green Deal. Sen semmi zewċ eh, karatteristiċi ta' Green Deal li huma kruċali għal suċċess għal l net jimpenja l-Ewropa għal tranzizjoni ġusta il-Sassoli għal l-Ewropej mhumiex ugwali kollha fil-wiċċ tal-kriżi ekoloġika, l-isfidi tal-klima u tal-inugwaljanza nistgħu nsolvuhom biss flimkien. U għalhekk l-istrateġija tal-Ewropa spliċitament tpoġġi n-nies l-ewwel prioritajiet ta' reġunijiet l-industri u l-ħaddiema li se jfaċċaw l-ikbar sfidi u jiena ma nistax nisħaq biżejjed kemm huwa fundamentali dan il-punt. L-opinjoni tiegħi hija li transizzjoni tal-klima jekk mhix ġusta mhix se sseħħ għax se ssib ħafna oppożizzjonijiet politika u popolari li se twaqqafa. Rajna avvenimenti fl-Europa u f'postijiet oħra f'dawn l-aħħar xhur li jipprovaw dan il-punt. Nistaw ninjaraw din rezistenza pala reazzjonali jew li ta' sar li nfusna u anki eh, wasal suċidju iżda hija stant eh, sorprendenti li miljuni ta' persuni li li li nkwetaw fuqhom fuq huwa li jaslu sal-aħħar tax-xahar u jagħmlu jagħtu priorità l xogħlijiet tagħhom u l-għajxin tagħhom. Iċ-ċittadini m'għandhomx jiġu abbandonati għal din dilemma impossibbli. Globalment smajna dan il-messaġġ u ħdimna fuq u settembru li għadda fis-summit tal-azzjoni eh, eh, tal-klima globali fil-ġnus maquda l-inizjattiva innedet mill-ġnus maquda u l-ILO kienet imexxi u 46 pajjiż diġà jissieħbu biex ikunu parti integrali tal-pjani tal-iżvilupp u bekk id-dinja qed taħdem mhux biss l-Ewropa parti essenzjali tal-aġenda tal-iżvilupp sostenibbli tal-2030 li l-Ewropa hija impenjata Eh, Lea, jekk lan aħari huwa li ħadd ma jitħalla lura fil-transizjoni tal-neutralità tal-klima ħadd ma jitħalla għandu jitħalla barra fil tfassil tal-direzzjoni li għandna nsegwu għandkom odot eċċellenti biex firgwa tal-pilastru tad dritti soċjali u r-rwol tal-imsieba soċjali li huma parti ta' kull ma tagħmel għamilla jellaw. It-tieni punt tiegħi huwa li l-Green Deal jara fil transizjoni tal-klima se jkollha bżonn investimenti massiċċi u tagħmel dispożizzjonijiet tal-finanzjar tagħha u tagħmlu dan permezz tal-taqid tal-fondi pubbliċi u privati u tal-fond tat transizjoni ġusta għal dawk li jiffaċċaw l-ikbar sfidi se jkun fidejkom intkom li tieħdu d-deċiżjonijiet fl-Ewropa biex tiddeċiedu jekk ir risorsi huma biżejjed għal għax-xogħol li għandna hawnhekk l-azzjoni globali għandha tkun mera tal-inizjattivi Ewropea. Il-fatt li kani sar l-invjat speċjali tal-ġus maquda fuq l-azzjoni tal-klima finanza hija garanzija tajba illi dan se jseħħ. Smajna l-xirda esperti jiena sensit biss punt wieħed għal għal dak li għal punt li huwa kbir fid-dibattitu tal-ILO fuq xogħol u klima. Dana huwa li sempliċement huwa l-ekonomiji li għadhom qed jiżviluppaw dawk emerġenti li jagħmlu parti kbira l maġġoranza kbira tal-sħobija tagħna li jaraw l-Ewropa u oħrajn li waslu għall-affluenza u livelli għolin tal-attwali tal-affluenza u prosperità billi ħadu il-direzzjoni li eh, ħasru il-pjaneta intensivi fil-karbonja Hawnhekk għandna l-konvenzjoni qawwija li l europa ma tistax biss l tħalli ma tħalli l-oħrajn jaġixu kif għamlu huma, iżda anzi għand għanda tajn lill oħrajn u għalhekk il-Green Deal għandu jkun prior, ta' priorità għal politiki esterni kif ukoll interni tal-Ewropa. M'hemm xejn tirbaħ jekk l-Ewropa għandek um, l-Ewropa neutrali il karbonju fejn għandek il-bqija tad-dinja illi tuża l il fossil fuels fejn taqat il-ġustizja fil-klima u l-finanza għall-klima il-Green Deal tal-Europa tista' tagħmel xi ħaġa li ma kienx possibbli li tagħmilha sissa. Hija biss li tgħaddi il-test ta' kredibilità illi verament konvinċi n-nies li għandhom il-possibilità ta' ġejjeni aħjar fid dinja neutrali fil-klima tad-dinja. Eh, fid-dinja tax-xogħol. Nixtieq nagħtikom eżempju għaliex dan huwa importanti il 2008 fuq marġini tal-COP 14 fil-Polonja jiena għalt mal-trade unionisti fil-minjera tal-faham fis silesia jiena resaqt il-każ ta' għal neutralità ta' klima u li l-fossil fuels jispiċċaw nista' ngħid eh, ċertezza assoluta li jiena ma konvinċejtomx u jina laqas jina ma kont konvint il għaliex għax ma kienx hemm alternattiva kredibbli li nistajt nofrija, ma kienx hemm tranzizzjoni ġusta, ma kienx hemm investimenti, ma kienx hemm ġejjeni. U dak huwa tip ta' żball li ma nistgħux naffordjaw li nerġgħu nagħmluh għandna bżonn ta' blueprints eh, kredibbli għat tranzizjoni għal ġejjeni aħjar. Il-dikjerazzjoni ta' ċentenarja tal-ILO toffri appoġġ għal dak il-blueprint permezz tal-programm ta' investiment eh, il-kapaċitajiet eh, umani u anke għax-xogħol tal-ġejjeni. U jiena żgur li l-Unjoni Ewropea l-ILO se jkollu bażi soda fuq liema tista' iżżid il-kooperazzjoni twila storika illi fuq dan il-punt importanti tal-tibdil fil-klima. Ningrazzjakom għall-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna. Issa nagħti l-kelma lill-kellim li miss Sinjura Emma Navarro, Viċi President tal-Bank Ċentrali Ewropew. Sinjura Navarro, għandek il-kelma għal 10 minuti. Nixtieq nibda billi nirringrazzja għal din l-istedina u anki fejn naraf il-rwol essenzjali tal-Parlament Ewropew tal-Parlamenti Nazzjonali fit tranzizzjoni li qed innidu biex l-Ewropa tkun l-ewwel kontinent eh, neutrali fil-karbonju fid-dinja. Destinazzjoni tagħna hija ċarissima neutralità tal klima bi tranzizzjoni li tkun ġusta u li tħalli ħadd eh, lura u iċ-ċittadini speċjalment iż-żgħażagħ ġenerazzjoni żgħażugħa qed jitolbu kull ma jmur iżjed minn għandna azzjoni urġenti biex inwieġbu għall-emerġenza fil-klima. Aħna qed inħejju roadmap biex naslu il-Green Deal Europa u dalwaqt il-liġi Ewropea eh, ekoloġika biex ikonna ċertezza legali u biex ma nitilfux il-triq aħna se ninaqdu, aħna eh, kulħadd flimkien f'dan il-vjaġġ u żgur li se jkollna sfidi d-dimna u d-diffiċ diffiċli dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija tagħna hija proċess komplikat fejn għandna bżonn ta' trasformazzjoni enormi tal-istil tal-ħajja tagħna u eh, kif eh, fakarna sur karni il-finanzi se jkunu ewlenin biex eh, inkunu nisaw nagħmlu din tranzizjoni u jiena se nifoka fuq dan il-punt eh, fl-interventi għaj l-lum il-rwol tal-finanzi u l bank Ċentrali u xeqet jagħmel biex nappoġġaw l-isforzi Ewropej bħala msieħeb pawlini fl-implementazzjoni tal-Green Deal Ewropew il-firda eh, ħadra hija enormi għanna bżonn ta' investimenti eh, massiċċi biex niżviluppaw teknoloġiji meħtieġa kritiċi biex niffaċilitaw trasformazzjoni. Il-Kummissjoni Ewropea stimat illi biex nilħqu il- il-miri għal-klima għal-2030 se jkunna bżonn ta' investimenti miżjudin ta' 260 miljun euro kull sena din iċ-ċifra ma teħux in konsiderazzjoni l pjanet tagħna taħt il-Green Deal Ewropew biex inżidu il-tnaqis il-miri għal tnaqis tal-emissjonijiet Eh, u anki għanijiet eh, ekoloġiċi ziet wisajn u eh, ċar li ebda finanzamenti pubbliċi tista, tista tilħaq ma dawn investimenti l-ekonomija fil- u id-djar se kollom iħalsu għal dan l infeq u bekk għanna bżon ta' sistema finanzjarja illi tuża il-flussi eh, finanzjarji għall appoġġ tal-proġetti tagħna sistema li tieħu konsiderazzjoni l-konsiderazzjoni ta' klima u tkun tista' tigwida l-investaturi lejn il-proġetti xirqa jiġifieri rridu impoġġu l-sostenibilità fil-qalba ta' kif ninvestu hawnhekk l-Ewropa tmexxi b'inizjattivi differenti taħt il-pjantazzjoni il ta' sostenibilità biex l-investituri jkollhom iżjed ċarezza u jippermettihom jagħmlu jieħdu deċiżjonijiet informati fuq l-investimenti tagħhom. Dawn l-inizjattivi se jgħinuna biex nizviluppaw id-data li tista' toqgħod fuqha u eh, nżidu l-istandards li għandna bżonnhom mhux biss biex nżidu l-investimenti ekoloġiċi iżda biex nipprevjenu frammentazzjoni fil-unjoni tal-swieq eh, tal-kapital. Dan huwa pass essenzjali biex nirrinforzaw l-investimenti ekoloġija ekoloġiċi u nipprevjenu l-greenwashing fis-swieq eh, din it-taksonomija jekk tkun fuq livell teknoloġiku bekk nilqaw dak li jinkiseb mill-kolleġislatur f'Diċembru. Diġà qed inlestu biex nużaw taxonomija u se nkomplu nagħtu parir fl-iżvilupp tal-atti delegati taħt il- il-pjattaforma ġdida tal-Unjoni Ewropea fuq il-finanzi sostenibbli. Iżda anke li l mill-front leġislattiv qed naraw Eh, sinjali promettenti fil-settur finanzjarju il-managers eh, tal-assiet ipoġġu l-ESG u l-fatturi eh, tal-governanza u tal-ekoloġija fil-ċentru tal-istrateġi tagħhom xi utilitajiet Ewropej diġà neħħu l-assi li għandu xasum għall-faham biex biex nilħu mal riskju tal-klima. Il-Bank ċentrali, Banek ċentrali qed jintegraw ir-riskju tal-klima fil-mandati tagħhom u xiftit minnhom qed iħejju anki l-istress test tal-klima. Il-klima se tkun aspett essenzjali fir reviżjoni li se jseħħ tal-istrateġija tal-politika tal-ECB kif Sinjura Lagarde għamlet ċara eh, quddiem uh, anki din il-Kamra il-banek pubbliċi u l-banek multilaterali jista' jkunu għodda importanti biex jimmobilizzaw l-investimenti li bżonn jużi biex nifinanzjaw il-tranzizzjoni bħala banek nisaw direttjaw il-immexxu l-kapitali għall-investimenti fejn uru l-opportunitajiet fejn jista' jkun hemm ritorni eh, nistaw nżidu l-investituri u neħdu eh, vantaġġ tal- tal-pozizjoni tagħna il-finanzi u l-lodod biex naqsu r-riski jistgħu jintużaw biex il-proġetti kritiċi jkunu iżjed attrajenti u nistgħu nagħtu għajnuna ehm, tekniċi biex inkunu l-estel investimenti fil-każ tal-Bank Ewropew tal-Investimenti d-direzzjoni hija ċara aħna impenjati bisħiħ biex natu semna biex nappoġġaw il-Green Deal Ewropa u nifinanzjaw il-tranzizjoni lejn il-karatteristiċi bil-biftit produzzjoni tal-emissjonijiet aħna eh, il-bank ta'kom l-investimenti kritiċi tagħna huma investimenti kritiċi tagħna l-prosperità fil-ġejjeni tagħna u aħna l-essi biex nappoġġawhom. Iżda se nibdew eh, ma nix bżonn nibdew mill-bidu għal ħafna żmien l-azzjoni tal-klima kienet ta' priorità tagħna fit-tmexxija Ewropea f'dan il-qasam l-2012 aħna tajna iżjed minn 170 biljun euro ta' finanzjament għal azzjoni tal-klima u għal proġetti tal-klima kullimkien fid-dinja tal-ambjent u bekk appoġġajna iżjed minn 600 biljun ta' dawk l-investimenti u bekk aħna li ikbar Eh, illi nifinanzjaw l-azzjoni ta' klima, il-xol ta' nafta qasam huwa essenzjali fil-xol tal-green bonds, su eh, potenzjal enormi li aħna bdejni fil-2007 u illi għajn għajna biex tikber. Minkejja dan il-rekord eh, huwa ċar li l-kobor tal-isfidi li qed il illum għanna bżon ta' zit ambizjoni. Il-xol għaddej bħassoltu miex għazla u bekk f'settembru li għadda deċidejna li nżidu l-impenji tagħna għal-klima u nerġaw naffirmaw il rwol tagħna bħala il-Bank tal-Unjoni Ewropea għal-Klima. Il-miri, il-ġodda tana huma ċarissimi l-ewwel net se nżidu il-, -il il-finanzjamenti għal klima tal-pjaneta għal 50% tal-attività tagħna tal-2050 u b'dan il-mod nappoġġaw il-triljun euro għall investimenti fil- fil-10 snin li ġejjin, l-10 snin li zjed kritiċi, din hija mira li wieħed jista' jagħmilha. Is-sena li għaddit finanzjajna iżjed minn 21 biljun euro tal-proġetti tal-klima tal-ambjent li huwa 34% tas-self totali tagħna. Dan huwa punta tluq tajjeb ħafna. It-tieni impentana huwa li nalinjaw il- l-attivitajiet kollha tagħna tal-finanzjament mal-prinċipju tal-ftehim ta' Pariġi sal-2020. Dan impenn ifisser li huwa importanti ħafna għax ma jagħmilx sens li tagħmel ħafna xogħol tal-klima bitek l-emenija jekk bil-lidek xellugija tkun qed tinjor dawk l-isforzi u bekk qed sen waqfu il-proġetti tal-enerġija abbażi tal-fossil fuels li inkludu il-gass ukoll sal-aħħar tal-2021 aħna l-ewwel bank multilaterali fejn adottajna dan il-din deċiżjoni. Aspett kritiku tal-istrateġija tagħna tal-klima hija l-appoġġ għal tranzizzjoni ġusta fl-aħħar mill-aħħar il transizjoni ġusta għandha eh, titqis bħala eh, importanti kienet eh, misħu għallum aħna sensibu suċċess fil-flanijiet tagħna ambizjużi tal-klima jekk nagħtu appoġġ lil dawk li iżjed affettwati u niżguraw li l-proċess tal-aġġustament jiġi ġestjonat tajjeb u ħadd ma jitħalla lura. Għall-istituzzjoni bħal EIB illi inħoloq biex jipromovi koeżjoni ekonomiku u soċjali fl-Ewropa din dimensjoni soċjali hija importanti ħafna u għalhekk aħna se nkunu eh, seħe ewleni mal-Kummissjoni Ewropea fil-rigward tal-mekanizmu ta' tranzizjoni ġusta li ġiet preżentata dan l-aħħar se nimmobilizzaw l-investimenti privati pubbliċi biex ngħinu dawk li fir-reġuni li żiet abbandonati fejn hemm il-fossil fuels u aħna ħdimna għal ħafna żmien issa l-investimenti u anki frikwant tal-reġuni fir-reġunijiet fejn għandek il-karbonju intensivi. Li għajbi huwa impenjatu qed jaħdem biex inwet u l-wol tagħna fil-Green Deal Ewropew aħna lesti naħdmu mal-istituzzjonijiet Ewropej mal-istati membri u msieħba oħra biex insidu l-investimenti u nappoġġaw it-tranzizzjoni ġusta għal għal ġejjen irreżilienti fil-klima u neutrali fil-karbonju nappoġġaw l imsieba anki barra mill-Unjoni Ewropea fil-mitigazzjoni tal-klima u l-isforzi tagħhom frigwat tal-klima. Se jkun hemm infiq ovvjament iżda l-ispejjeż tal illi ma taġixxix u ma ola m'għandniex ninsew li dawn l-investimenti jiġu b'opportunitajiet u nistgħu nieħdu vantaġġ tal- tal-livelli baxxi tal-rati ta' interessi li se jgħinu fil-modernizzar tal-ekonomiji tagħna biex isiru iżjed sostenibbli. Aħna qed noqogħdu fuq il-tmexxija tagħkom f'dan il- f'dan il-vjaġġ tagħna. Grazzi. Thank you, Madam Navarro. You've heard... Grazzi, Signora Navarro Mela, inselmu il-deputat kellim, Surrajda, grazzi tal-li kontawnek u nistina sur Milosevic biex iġi ħdejja għax eh, u bekk naddu għal fazi ziet interattiva ta' dalodu. Naħseb li kullħat jaf il-kollega tana, issa senatikom it-titlu ila Iva Milosevic il-president tal- Bank Ewropew se naħdmu flimkien fl-iskambju ta' opinjonijiet. Um, I'm going to give the floor. Mela. Għandu li kollega ċer tal-komitata um, um, mimjent, Zukafa. Ħaj jiftaħ iż-zifna. Mela ħetkellem bil-Franċiż. Sinjurina tassew kontenti li jena dan iskambju għawnek uh, jiena smajt bir-reqqa għall-interventi kollha għandi bżonn żewġ tliet minuti jekk ma jimpurtax biex nagħmel taqsira ta' x'inhi x'inhu ħsieb tal-Parlament għonek fuq il-Green Deal. Aħna nħossu li għal-maġġoranza il-Green Deal irid ikun kredibbli u ġust. Kredibbli jfisser minħabba l-lat finanzjarju l-ewwel U aħna fil-fatt appoġġajna ħafna t trasformazzjoni tal-EIB fil-qasam tal-klima u l-appoġġ tal-Parlament Ewropew għal Bank Ewropew ta' Investiment ukoll biex issir din il-bidla. Huwa ċar ovvjament li għamlu xogħolhom dan ir-rigward. Għandna wkoll għandna bżonn ukoll naħdmu biex eh, naslu għat tastonomija li semmejt Sisin Navarro li huwa bażikament il- Eh, l-umbrella li tkopri l-operaturi anki pubbliċi, il-banek pubbliċi, il-bi eh, u kol ġifri banek ċentrali, banek u e kol li intervjenu fuq livell ta' ekonomiku. Ehm, aħna tkellmu wkoll li nifokaw fuq il-budget Ewropew li għal qalba ta' negozjati, ġifieri nistaw nidħu fuq il risorsi propi, ħodor ekoloġiċi u li waslu għal tranzizzjoni għal bidla Hija importanti li l-kredibilità tal-Green Deal hija tiffoka fuq il- kredibilità u il-mobilizzazzjoni tal-biċċa kbira tal-partiti politiċi tagħna huma fukati f'dan dan il-punt fuq il-kredibilità għandek ukoll l-lat industrijali Għax inti tista' tagħmel pjanijiet kemm trid, jista' jkollok kolonijiet tajbi tajbin neutralità tal-karbonju sal-2050, il-bidla fil-klima ta' minn naqas 55% sal-2030. Imma jekk inti m'għandekx il-katina tal-valuri u l-industrija li tkun valuta, mela kollox klim fira hu kollox fuq il-karta ħider sabieħ. Il-Kummissjoni Ewropea qed taħdem fuq din l-istrateġija industrijali. Kif tfisser li jkollok bażi industrijali Ewropea b'saħħitha b'saħħitha u neutrali fuq il-karbonju. Ix nistgħu ngħidu fuq il-sement għall-azzar għall-settur industrijali li fuq għall-Ewropa hija l dinji u tibqa' Allura aħna napoġġaw il-wieħed mid-dossiers illi ħajħroġ ma' daqt il-mekkaniżmu ta' ġustament tal-karbonju fil-frontieri biex naraw jilli jekk il-prezz jitlaw, jitlaw. Jekk eh, il-bligi ambientali jitlaw, jħavi meta jitlaw, ovvja, eh, dan jgħavnek diġa pjanat, imma aħna għanna bżon allura mekkanizmu illi jara li kunem kondizjoni tintas, gwaljanza għall-industrija Ewropej. Jekk le, għanku għed namlu xol doppju għarxej illi għan lokalizzaw il-semmizu kull minu assoċjat mal kumpanji Ġifiri għanna bżon bżonn kredibilità eh, finanzjarja. Eh, aħna, sur Rider, inti semmejt il mekanizmu ta' tranzizjoni ġusta. Jekk l-Ewropa għandha għandha il mekanizmu u minħabba li l-Parlament Ewropew talab għal dan il mekanizmu ġifieri dan il mekanizmu ħaj jiġi joħroġ minn dan il-Parlament Ewropew għandek ġustizzi soċjali, u ġustizzi territorjali, dan iż-żewġ binarji iridu jitħarsu u dan il-mekanizmu irrid ikun mirat fuq ir-reġuni li l-iktar għandhom bżonn u irrid ikun kontrat, ġifieri mhux biss sempliċiment tuhom il-flus u sussidi eh, mingħajr mingħajr mingħajr imbagħad ma jirġu rendi ta' dan irridu ikollhom pjan lokali, territorjali, reġjonali ta' tranzizzjoni ġusta. U huwa fil-fatt il-proposta tal-Kummissjoni eh, Ewropea li tipproponi li jkun tagħti iktar flus minnaħa ma mat minnaħa l-oħra iktar involviment kredibbli biex tistimula l-investiment fil-investiment eh, enerġetiku, fil-elettriku, fil-trasport elettriku, per eżempju, eh, trasport nadif, insomma, skont il-bżonn skont ir reġun Dimensjoni oħrajn ovvjament li wieħed jista' jiżviluppa m'għandix ċans li nitkellem nitkellem fuqhom issa imma ngħid il-kollegi tiegħi il-Parlamenti Nazzjonali tagħna il-piżwurment pajjiżi illi qed iħossuhom qed jintlaqtu mod negattiv minn din it-tranzizzjoni il-Parlament Ewropew qiegħed jimxi qid jifid magħkom u aħna qegħdin hemmhekk biex ikolna tranzizzjoni iktar kredibbli fuq il-pjan. Livell xjentifiku, ġifieri tkun allinjata ma' dak li żgħażagħ irridu minn għandna minn ċittadini tagħna, imma wkoll illi jkun inġusti wkoll għal ħaddiema wkoll. Ma rridux illi jkollna lill-industrija tbati minħabba l-għanijiet klimatiċi tagħna. M'hemm xejn għar milli jkollok parti mill-Ewropa li qed tmexxi l-qudiem fuq in-newtralità tal-karbonju mbagħad in-naħa l-oħra jibqgħu jitwarwina taw il-ġemp. Grazzi tassew. Mela, l-ordni tiegħi huwa li nieħdu l-ordnijiet imbagħad imur lura il-panel ma naħseb aħjar jekk naqsmuha. Nieħdu xi kelliema Grazzi ġifiri mela il-formola. Eh, tistaw skomplu għadkom ċans titimlew għak it tal-kem ma tanċan naħin. Imma kieġobkom zabu ma zewċ minuti. Issa jek indur lej s-sur Miħal Baħk, jek kieġobkom. Eżis kollegi, senjuri. Aħna kontenti li aħna mexxejja Maħna rridu nkunu kawti. Aħna hawnhekk il-bażi ekonomika fl-Ewropa tista' ħadkollha mm, pis addizzjonali hawnhekk. Irridu noqogħdu attenti għax ħan nispiċċaw illi ma nkunux nifilħu għal iktar fuq livell nazzjonali irrid isir iktar imma ta ċertu punt rridu nħidu miżuri biex nirġidu l-bidla fil-klima, imma bat fl-istess ħin aħna rridu nħarsu lejn l-ispejjeż tal-bidla ehm, illi diħagġib magħha. E, għax anki għal negozji dan ħajfisser iktar pis għal raġunijiet sekċuali u ekonomiċi irridu nġisibu b'xi mod xi ta' ehm, xi tal-uħ minn bnadi oħra. E, ħajkun hemm rebbieħa ma jkun ħajkun hemm jitlef ukoll. U dan irdu ngħiduh maċ-ċar fil-Ġermanja aħna qegħdin nieħdu din it-triq diffiċli qegħdin inħallu warajna l-enerġija nukleari u anki il-faħam e, Sinjura Merkel qalet iġi li tnaqqasom kif edna 55% gassiet effett serra, imma il-flejs jidu jiġu minn butna u aħna bħala pajjiż federali mhux faċli biex eh, timplementa is-suq ħaj ħajkollhom jagħtu kontribut xira u siwi biex niksbu dawn l-anijiet. Iżda nota ta' prekawzjoni minn aħna tiegħi. Aħna meta kontra billa fil-klima, aħna ma nistawx Eh, ninsew il-kondizjonijiet tal-stabilta u tkabbir għaliex hemm garanziji fis-seħ l-investimenti ma jistawx jiġu implementati sempliċement minħabba il-kriterji ekoloġiċi għaliex ġen ħajmur kontra stabilta ta' suq finanzjarji u anki għal innovazzjoni b'nadi oħra. Thank you. Our next speaker is... Signora Tillier minn Franza. Grazzi tassew, Signora President. Illum għandna konsens xjentifiku anki fostna fuq iħtiġaġer urġenti li nsaħħu l forsi tagħna fil-qasam tal-ġlida klimatika. Jina nħoss li jridu wkoll noqdu attenti biex naraw x'inhu l-iktar importanti. Aħna qegħdin ħabtu wiċċna ma' problema hawnhekk u dana jitlob finanzjament minn tagħna imma għandna bżonn ukoll riflessjoni fuq il-metodu Naħseb li l-kollega Pascal u koll semma dan mod tajjeb, aħna rridu nkunu kredibli, aħna rridu nkunu kredibilità finanzjarja, industrijali u koll, imma u koll bħala pala leġizlatur. Għalix, aħna leġizlaturi u aħna irridu nagħmlu riflessjoni fuq il-metodu li ħana żawra effettivament jina nħoss li aħna ma nistgħux nibqgħu eh, nkunu parallel bejn il-Parlament Ewropew u l-istituzzjonijiet Ewropej u l-parlamentari nazzjonali. Aħna irridu ehm, naraw kif ħana l-injaw ruħna mal-proġetti kollha u narawx kif ħajkonna l-prioritajiet enerġetiċi u ġrida kontra il-problemi klimatiċi bli naqduhom bħala ħaġa waħda u nimxu jitfit. Nirflettu il-kol fuq il-metodu kieġobkom. Merci. I should also say... Grazzi, ikolli nejt jek intkom għatkom mistoqsija speċifika li l-wihet mill-panelisti jġobkom indikaw. Is-sur pop bil-Rumanija esteemed members of European Parliament and National Parliament, I think we all do endorse the ambitious Naħseb il-koll nappoġġaw dawn l-annijiet ambizjużi li għanna fil-bitla tal-klima, finanzjament sinifikanti u importanti għal prioritajiet tal-Green Deal li huwa propost u aħna unek dan il-fazi jrid ngħidu li dan m'għandux jaffettu għal fondi ta' struttura li kohezjoni wkoll ikun iktar inkoraġanti illi jkomplu namlu studji fuq ir-riżultati pożittivi għal 2030-2050. Għanda tkun ħaġa sempliċi li namlu reviżjoni ta' dan l-infi anki fuq l-impatt fuq żmien twil li huwa marbut ma' budget nazzjonali ovvjament il-bidla fil-klima priorità li aħna ma nistgħux indawwa iżda aħna irri id-nqisu illi tranzizjoni tal-ekonomija klimatika fisser ħafna spejjeż għal kustat membru inkluż speċifiċitajiet ta' kull pajjiż u stadju ta' żvilupp u jisu li hemm pajjiżi li hemm ħafna bżonn investiment f'infrastruttura. Ġifieri jekk tapplika l-Green Deal irid ukoll jallinja ruħu għal spejjeż soċjali u kompetittività tal-Unjoni Ewropea. Mistoqsijiet hija di għaliex l-arja, l-ajru m'għandux frontieri, eh, eh, kif ħanaġixxu fuq eh, livell ta' ekonomiji li ma se jinvolvu ruħom bl-istess mod ma' politika dan il-politika Ewropej. X'e nagħmlu bihom dan nies dawn il pajizi propjament? Sur Varki għajnen, grazzi. <laughs> Grazzi, eh, din kienet eh, kustjoni ta' attitudnijiet li inkorporaw valuri li qed inbidlu iżda wkoll stennijiet. Il-ekonomija tas-suq hija mexxija mistennijiet u il-tranzizzjoni lej ekonomija ħilsa mill-fuels fossili huwa proċess twil għaliex jeħtieġ riorientazzjoni komprensiva ta' investimenti u dawn se jiserħu fuq l-antiċipazzjoni ta' investituri. Ovvjament għandek l-effett dirett għalija politika tal ib per eżempju, iżda li importanti huwa li l-investituri u l-industri u l-kumpaniji eh, jaraw l-investu f-futur li ma jkunx għasek attrajenti eh, li tuża ehm, ċertu prodotti eh, enerġetiċi. Allura dan huwa eżerċizzju li ġest istennijiet li tara qed jistennu minn xiex. U bekk inkunu nistgħu in raznu l-qawwiet kollha biex biex niġbruhom u nimbuttawhom lejn direzzjoni waħdanija ta' trasformazzjoni. TCFD kif intqalu huwa strument tajjeb ħafna eh, kif ukoll tassanomija. U diġa ħaġa li aħna diġa qegħdin naraw meta nħarsu lejn il-linji ta' politika ta' istituzzjonijiet kbar u investituri istituzzjonali kbar. Il-flejjes għandhom ħafna impata, investituri investu jekk iħossu li futur ekoloġiku huwa attrajenti għalihom u l-Unjoni tagħmel tista' biex isaħħaħ din il-bidla fil-stennijiet, fil-mentalità. Jiena naħseb illi jiena fil-fema tiegħi insomma eh, li jkollok strument eh, b'saħħtu ħafna jfisser illi tuża budget li jott madwar l-Unjoni Ewropea kollha biex kun tista' determina il-prezz tar-rati ta' missinijiet biex bekk ċertu punt mbagħad dan jista' jiġi estit fuq livell internazzjonali grazzi tas-sew. Thank you, Mr. Vartainen. I now give the floor to Cyprus, Madam Stavro. Signora Stavro, Cipru. Kollegi, jina kontenta il edha unek biex nitkellem fuq il-Green Deal li huwa ambizzjuż abbad jiti fuq il-bniedem fuq in-nies u li wasala tranzizjoni ġusta li tabaw nittama li l-istati membri u reġuni illi għandhom inqas eh, eh, ħtiġijiet eh, jistaw jenu dawk li għandhom bżonn iktar ħtiġijiet fil-infrastrutturali u nittama l fond jkun jista jagħti il- għajnuna finanzjarji l dawk il-pajjiżi u reġuni illi qegħdin iktar ibatu u dawna kunnu jistaw forsi għom biex jilħu l-għaniet klimatiċi tagħhom iktar malajr. Il-lat negattiv għandu bżon approċ olistiku, anki speċjalment miżuri ta' ġustament nazzjonali jrid ikun koordinament fuq il-politika tal-Ewropa, il-kultura, l-enerġija, trasport, l-industrija, t-turizmu, s-saħħa, l-ekonomija, l-ambjent. Irrid ikun hemm sinerġija. U dana irrid jgħod fuq kull livell ta' gvernanza. U l-partijiet kollha interessati. Tajjeb illi aħna jkollna ġentivi għal mobilizzazzjoni ta' investiment, f'enerġija li per pereżempju kif ukoll il- li ntlaħqu l-miri għal klima tagħna li naraw illi l-enerġija elettrika u l-kwistjoni tal-elettriku e, jirġu solvuti, trasport, gas naturali, il-tfittxija eh, l enerġija li tiġġedded inlawlu f'kon kollha affarijiet li jistgħu joddu lej li nittrattaw l-aspetti negativi ta' bidla fil-klima grazzi ta' sew Thank you and now to Poland Mr. Czorczewski. Polonia sur Czorczewski. Signori. jizis disparteċipanti. Il-Green Deal huwa huwa ftejn milli ħajat ħafna prospettivi Waħna aħna l għal-mutanna biex naħdmu għal dan il-għan aħna fokajna fuq il-politika tal-klima li importanti ħafna għaliex aħna issa għanna it-tisih globali imma ir-wol tal-faham Eh, issa qed jonqos il-gas pereżempju huwa biss 15% inqas bħala emissjonijiet mill-industrija tal faħa Dan ifisser li l-Polonja jridu jaċċettaw il għalijiet li ħajaqbżu il-possibilitajiet għandna ħafna dejn xinħalsu għalissa, un ta' raġunijiet storiċi eh, l-Polonja tiġi eh, kienet okkupata 15 sena għanna, dew min ta' 15 sena. Li fisser li għanna ħafna xnaqtfu. Għaliex iskala ta' ristrutturar tant huwa vast. Li fisser li ħajkonna nbidlu s-sistema ta' produzzjoni tagħna 7.5 biljun euro fil-fond ta' ġustament huwa hija biss qatra fl-oċean. Ħoss fl-ilma. Jekk inti aħna hawnhekk fiċ skont iċ-ċirkostanzi tagħna, nistaw biss niksbuhom dawn l annijiet fl-ewwel nofs tas seklu 21 fil-verità kien realistiċi. Għanna 30 minjera li ma dix taħdem u ma maluqa. U m'għandniex il-flus li nirstrutturaw dawn iż-żoni. Għanna miniri tal-faham ġodda oħrajn li din f'periklu, għandek minira waħda minnhom biss għandek 3000 ehm, ħaddim eh, eh, u kol ħafna iktar eluf f'impjeg indirett għal dawn il-minjera partikolari, ġeveri, titqot attent għal mistax taqbad tala kif ġibbu laħħa. Inti għandek l-ispejjeż, għandek il- spiża umana hawnhekk għandek ukoll il-pass illi nieħdu jridu jkunu allinjati mal-ħtiġijiet li set membri differenti. 100 miljun euro hija l-ispiża biex tirristruttura minira waħda. Aħna minħabba ċirkustanzi storiċi tagħna fisser illi jekk aħna naqbdu nitrieq mela ħajkun diffiċli ħafna illi nilħu l-għaniet tana. Qed nippruvaw jom l albu tagħna imma ċ ċirkustanzi fuq il-post għamla impossibbli illi aħna nilħu dan il-għan. Grazzi. Is-Sur Tuxek, Kroazja. Il-konsegwenzi tal-bidla fil-klima jistaw jinħassu madwar id-dinja u għal daqstant din il-bidla globali għarafnija bħala priorità Eh, fil-iktar livell li politikament. Aħna nilqaw il-Green Deal Ewropew bħala dokument illi qed jħaddan is-setturi ekonomiċi kollha illi ħajkun qed jifukaw mhux biss fuq pjan għal neutralità klimatika imma wkoll għal trasformazzjoni tal-ekonomija tagħna. Fil-għanina tranzizzjoni ambjentali hija huwa ċans għal żvilupp industrijali li nżidu investiment, innovazzjoni, teknoloġija ekoloġika, l-żvilupp eh, ta' operaturi li jimxu lejn eh, suq iktar ekoloġiku aħdar. Eh, il-settur privat irid jidaħħal dawn il-miżuri ekoloġiċi pal per eżempju l eh, akkwis pubbliku u anki għal konsum il-produzzjoni għax-xogħol ehm, u il-lan l-sfida hija hawnhekk li konna riżorsi eh, enerġetiċi li huma sostenibbli aħna naraw l-opportunità tagħna fil-riżorsi enerġetiċi minħabba li aħna qegħdin ġeografikament ehm, fl-aħjar post għal enerġija solari ġeja ix xemx u eh, li palissa huwa l-irħas fl-Unja Ewropea. Eh, Imma mhux il-pajjiżi kollha għandhom l-istess punt tatlu, l-istess tip ta' possibilità li żvilupp biex iġildu bidla fil-klima. Min jisserraħ fuq l-industrija tal-fuels fossili, jiġifieri il-Green Deal irrit jiddaħħal mod li jkun soċjalment ġust tal kolħat il-Presidenza l-Kroatja ħadd għatta' ħafna ħin lejn il-speċifiċitajiet reġjonali. Fl-aħħar l-Unjoni dawn l-10 snin ħaj jimmobilizzaw triljun għal din it-tranzizjoni. U allura l-MFF għasana 2021 u 27 r-għol importanti iżda nixtieq nisħa illi minkejja din il-bidla globali kbira aħna rridu naġixxu fi spirtu ta' kompromess u mhux naġixxu għaskapitu tal-fondi ta' kozjoni politiċi. Grazzi. Mela ħamur lura l-panel naħseb li kien hemm mistoqsijiet speċifiċi nista' nitlob lil Mark Carney biex eh, semmi forsi jisaj jwieġeb di tal-budget kif kien suffiċjenti mod partikolari l-kollega Pollak li tkellem fuq il-fond ta' ġestimenti 7.5 biljuni. Grazzi tassew. Straight into the uh, controversy. Okay, I was going to make uh... Mill-ewwel nibdew bil kontroversi mela nixtieq li jekk tippermettili Sinjur President nressa erba' punti mela. Ħanibda bil punta sur Eh, membru parlamentari mir rumanija Hemm tliet affarijiet ta' kif nistgħu nindirizzaw il-mod ta' kif pajjiżi qegħdin jaqgħu lura fuq il-proċess tal-COP26 parti mill-proċess huwa fuq l-missjoni ta' skop tlieta. Iktar ma dawk ninkluduhom fil-istennijiet ta' net zero, iktar nkunu qegħdin ninvolvu reġjuni differenti u iktar naraw li l-kumpaniji globali jkunu qegħdin jikkontribwixxu biex ikun hemm żvilupp ta' ekonomiji ġodda u sostenibbli ġifieri dan huwa mod ta' kif aħna niżviluppaw apparti minn hekk l-artiklu 6 tal-COP tal-proċess tal-kop li jippermettilna li jkun hemm eh, soluzzjoni bbażata fuq is-suq din hija xi ħaġa importanti minħabba li tista' e, twassal biex jinfrex iktar benefiċċji u anke l-corporate l-adjustment taxes din hija xi ħaġa li hija kwistjoni importanti ħafna iżda hemm żewġ affarijiet importanti pożittivi li jistgħu jsiru qabel dan il-pass. Issa fuq il-mistoqsija li saqsejtni inti fuq il-budget u l-budget limitat huwa diffiċli jiena nikkummenta fuq e, mistoqsija bħal din iżda nixtieq illi nisħaq fuq ix-xogħol illi qed tagħmel Emma Navarro fiħdan il-Bank tal-Investiment Ewropew naħseb li dan huwa l-iktar mod effiċjenti ta' kif jistgħu jintużaw il-fondi tal-pubbliku u anke fondi pubbliċi u ħalibek aħna jkun iktar garanzija għal il-Green New Deal għal patt ekoloġiku Ewropew. Ħalibek aħna nindirizzaw ir-riskju tal-politika tal-klima u jekk nista' nużaw ukoll dan il-punt biex nagħmlu referenza għall-intervent ukoll tal-kollega Finlandi se naqbel perfettament miegħu anke f'termini tal- l-istennijiet li huma marbutin ukoll ma' ċertu dinamika li l-Ewropa hija mistennija li tkompli tagħmel u għalhekk aħna nafu li hemm ehm, din ir-rabta mas-swieq privati minħabba li huma Ħaj ħajantiċipaw ukoll attività tal-ġejjini u anke politika tal-ġejjini u jantiċipaw l-isforzi. Jiena naħseb li wkoll l-aħħar punt huwa illi numru ta' kelliema qalu wkoll u bir-raġun kemm importanti li jkun hemm tranzizzjoni ġusta u jkun hemm mekkaniżmu li qed jappoġġa din transizzjoni Aħna naħsbu li sa ċertu punt tfassil ta' għanijiet ta' kumpaniji kbar bħal dawn jistgħu jgħinuna wkoll iżda fil-qalba ta' dan kollu għandna r-responsabilità tal-Parlamenti Ewropej tal-Parlamenti Nazzjonali, Parlament Ewropew li jista' jkun responsabbli biex ifasslu dawn il-mekkaniżmi kemm ma taħriġ mill-ġdid kif ukoll biex naraw x'dak li jista' jkun eh, kontribwit biex niksbu dawk li huma l-għanijiet tagħna. Issa nixtieq eh, nappoġġa dak li qal Guy Writer li mingħajr il ġustizza soċjali u anke mingħajr eh, dak li qegħdin nagħmlu hawnhekk żgur li ħajiddajfu politika oħra importanti. Grazzi ħafna. Liva, l-ewwel intervent kien fuq rebbieħa u tal-lifa u jiena nixtieq insaqsi l sur Writer x'inhi l-konversazzjoni, x'huwa dialogu bejn il-ħaddiema fuq it-tranzizzjoni u l-implikazzjonijiet tax-xogħol. Tista' tgħidilna daqsxejn iktar iva kif diġà indikajt jiena fl-ewwel intervent tiegħi huwa li jiena din id-diskussjoni aħna li għal qudiem mod fundamentali anke fuq perjodu qasir ta' żmien ġifieri jiena naħseb li qed naraw iż-żewġ naħat tal-industrija ma nirrappreżenta lil ħadd b'mod partikolari żejna naħseb illi nar ħafna u b'mod li huwa b'saħħtu ħafna nistgħu naraw li dan qiegħed jiffoka ħafna fuq il-konsens anke fuq l-allinjament tax xogħol u l-interessi anke rabta mal dawk ambjentali, iżda jiena naħseb illi m'hemm l-ebda dubju li dawn huma affarijiet komplessi ħafna u jistgħu jkunu stabbiliti wkoll fuq livell ta' ambizzjoni għoli ħafna ġifieri naħseb li ċertu affarijiet jorbtu wkoll ma' dawn il-punti u jiena diġà qed ta' din fil-bidu naħseb li hemm kwistjoni ta' kredibilità hawnhekk u din hija xi ħaġa li aħna tkellimna dwarha u naħseb li għandna bżonn il-kredibilità finanzjarja parti kbira minn il-konversazzjoni u naħseb li għandna wkoll involvu l-investiment pubbliku u privat. Għandna bżonn ukoll il-test tal- kredibilità u tal-tranzizjoni ġusta u dini tista' tinkiseb jekk aħna naraw minn ħajkun qed jibbenefika u minħa jitlef. Iżda dawk illi qegħdin jikunu definiti bħala tellifa mhux ħajkun tellifa minħabba li huma tellifa iżda minħabba li l-politika tfalli u ma taħdimx tajjeb jina jiena nixtieq ukoll ngħid illi hemm kwissjoni tal ta' industrijali hemm bżonn illi aħna nagħmlu tfassil ġdid tal-inġinerija tal-politika industrijali anke fil-kuntest tas-suq tax-xogħol u naħseb li naħseb illi l-kwistjoni ta' dialogu soċjali f'dan il-kontest u l-parteċipazzjoni tal atturi kollha għandhom jingħataw ħafna iktar priorità meta qed nitkellmu fuq dawn il-kwistjonijiet jekk hux fil-qasam tal-faham jew affarijiet oħra naħseb illi hemm ħafna illi jridu jżidu aktar ma' din il-konverzazzjoni naħseb illi l mod Ewropew ta' kif qed isiru l-affarijiet u l-pilastru Eh, Soċjal Ewropew għandna lodda hekk għad-dispożizzjoni tagħna. Jiena naħseb li naqbel kif qal Kenny mal-kollega Finlandiż fuq il-ġestjoni tal-istennijiet. Iva l-ġestjoni tal-istennijiet iridu jsiru wkoll fis-swieq biex aħna nimxu fid-direzzjoni tajba iżda rridu nagħmlu ġestjoni tajba wkoll taċ-ċittadini min huwa r-rebbieħa min huma tal-lifa minħabba li fl-aħħar mill-aħħar għandna eh, l-oriġini għawek tal-proċess tal-leġitimità kollha. Daqsxejn inkwetat illi hemm ċertu dubji dwar kif il-Green Deal torbot ma' għanijiet oħrajn li huma importanti jekk mhix eh, limitazzjonijiet fiskali, patti ta' stabilità u tkabbir, fondi oħrajn naħseb illi tista' tkun problematika u mhux ftit jekk il-Green Deal ħatkun tkun qed tikkompeti f'termini ta' fondi jew tkun qiegħda tkun kontra għanijiet oħrajn u għalhekk huwa importanti ħafna li l-Green Deal tkun l-istrateġija ta' tkabbir tal-Unjoni Ewropea u ma tkun xi ħaġa addizzjonali jew xi ħaġa li tkun qiegħda tmur kontra eh, strateġiji oħrajn. Issa, Sinjura Navarro, iva fuq il-finanzjament u l-wol tal-Bank ta' Investiment Ewropew jekk jogħġbok. Iva, il-Bank tal-Investiment Ewropew huwa l-iktar għodda importanti biex nappoġġaw dawn it-tip ta' investimenti u aħna il-Bank tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, ġifiri l-kapital qed jitpoġġa fil-bank tagħna u permezz ta' dan il-kapital aħna mbagħad qegħdin niffinanzjaw Is-suq u dan il-finanzjament qed ikun dirett għal dawk l-investimenti li huma importanti ħafna s sostenibilità tal-Ewropa u għall prosperità ekonomika. U naħseb li hawnhekk f'dan il-kuntest naturalment aħna rridu niffukaw b'mod speċjali fuq eh, l-aġġustament din hija xi ħaġa li diġà semmit l-appoġġ ta' transizzjoni ġusta hija xi ħaġa importanti ħafna iżda fl-aħħar mill-aħħar naħseb illi dan huwa proċess ta' modernizzar jekk aħna rridu nieħdu fidejna din it-trasformazzjoni din il-bidla b'mod ieħor naħseb li dawk li kienu affettwati minn din it-tranzizzjoni żgur il ħajbatu iktar. Ġifieri dak li għandna bżonn nagħmlu huwa illi nħejju ruħna biex nagħmlu ġestjoni tajba ta' din it-tranzizzjoni u nagħmlu dan b'tali mod ir reġuni kollha jistgħu jkunu parti minn dan il-proċess ta' modernizzazzjoni. U l-aħħar kumment, Iva, id-diplomazija tal-klima din skull ħad tkun xi ħaġa li verament tkun importanti f'dan il-qasam minħabba li huwa veru li hemm bżonn ta' pajjiżi oħrajn. Iżda qed naraw li hemm ħafna appoġġ anke minnaħa ta' bosta pajjiżi anke f'ċertu ġurisdizzjonijiet li forsi mhumiex bħalissa daqshekk parteċipi u mhux qed jitkellmu daqshekk fuq l-affarijiet li huma qalbu iżda hemm reġuni hemm ċittadini illi qegħdin jippruvaw jitolmuna biex nindirizzaw din l-emerġenza tal-klima. ċittadini huma mħasbin u aħna fl-Ewropa għandna din id-dimensjoni soċjali iżda għandna wkoll din id-dimensjoni barra mill-Ewropa, ġifieri rridu nkomplu nappoġġaw kif qed tagħmel l-Unjoni Ewropea minħabba li waħda mill-ikbar donaturi madwar id-dinja rridu nkomplu nappoġġaw lil dawk il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw biex jiffaċilitaw din it-tranzizzjoni. U fl-aħħar mill-aħħar dak li aħna nafu llum il-ġurnata hija li l-għajnuna l-iżvilupp tal-klima huma verament Eh, żewġ suġġetti huma barbutin ma' xulxin. Grazzi ħafna issa nħalli fidejn eh, Donovan Milosevic biex ikompli imexxi u jekk jogħġbok. Grazzi ħafna issa ngħaddu għal Ċipru. Is-Sur Vozzis jekk jogħġbok. fuq l-irtirar tal-Istati Uniti mill ftehim ta' Pariġi din il-mossa tħassibni brabta mal-problemi għall kumpaniji Ewropej anke fir rigward ta' kompetizzjoni u żieda ta' spejjeż għall produzzjoni hemm pajjiżi oħrajn barra mill-Ewropa illi mhumiex influwenzati minn dawn il- l-impenni li qed eh, jittieħdu naħseb illi dan ifisser illi għandna bżonn ta' investiment li jista' jippermetti lill ċittadini biex ħossom aħjar. Rridu niskuraw ukoll li l-ispejjeż ta' dan l-allinjament ma' l-standards għoljin fl-Ewropa mhux ħajwassal biex aħna neddu l-vijabilità ta' dawn il-kumpaniji li mhux ħajfisser laqqas lill kumpaniji barra mill-Ewropa mhux ħajkunu ikunu pożizzjoni li jibbenefikaw minn spejjeż ta' produzzjoni iktar baxxi hemm l-aspetti soċjali wkoll tal-Green Deal Ewropej naħseb li rridu analizzaw dawn kollu mill-perspettiva ta' kull pajjiż ħalli naraw jekk dak li qed jiġri huwiex ġust jew inkella wiex ħajwassal għal aspetti negattivi jew ċertu iżolament jiena naħseb li rridu niżguraw li l-istati membri jkunu kapaċi li jaffaċċjaw dawn il-bidliet. Il-Green Deal hija xi ħaġa li hija verament sinifikanti u importanti u ħajkollha bżonn li aħna nibdlu daqsxejn mentalità jekk il-kumpaniji u ċittadini jixtiequ illi jibdew jaħdmu biha. Kif nistgħu nsolvu problemi ta' kompetizzjoni li ħajriżultaw minħabba li hemm kumpaniji Ewropej li ħajbatu meta mqabbli ma' kumpaniji barra mill-Ewropa li m'għandhomx l-istess standards. Grazzi. Nodwa tajba. Grazzi li l-kelima kollha tal-input tagħha mod volontarju anki diagnostiku pala intervent. Mistoqsijiet jgħi minn hemm fil fat jina smajt li responsabli tan NEP Finance fil-Lussemburgu xi xarilu mal-Bank ta' Investiment, is ta' Banek Ewropej, reprezentanti eh, palma Sur Karneva Jina sepel jem distakka kbir għaliex eh, meta jina mort lura f'dari jiena saqsejt, jiena kommentajt illi id-diagnostika mhijiex maqsuma fuq livell ta' urġenza pereżempju, bi wieħed jiġġaġixxi b'urġenza. Kulħadd għaddej qisu l-istess business model li għandu. Hemm eh, kulħadd qiegħed jagħmel rakkomandazzjonijiet veru ma' il-bidla fil-twemmin li għon neċessarju li mux jtem li d-raġija mbidliċ. E, fil fatem hemm ħafna minn dawn l-elementi li bis biss jafuhom, jafu bihom u jiena nibżawis li lil-lin mill rezistenza umana għandek ir-reżistenza fuq livell amministrattiv. Minħabba naqqas ta' kompetenza, naqqas ta' diagnostika, maqsuma u sur karnet. Sassaraħ li maħi il banek ċentrali hemm xettiċi fosthom fuq il-bidla fil-klima, allura l-awtoritajiet finanzjari nazzjonali li l-qasbis huma konvinti fuq il din il-problema ta' bidla fil-klima. Kif tridhom jidaħlu eh, politika klimatika top-down? li ħafna mill-popolazzjoni jridua imma mhijiex maġġoranza għalkemm qed tikber din ir-rieda. Allura aħna kif għanamluha attrazzjoni politika din Green Deal li aħna nkunu iktar saħitna mill-tendenza r resistenza li grazzi. Thank you. And now Mr. Mikalev Malto. Grazie, Frassessur Mikalev Grazzi, Sur President. Minada, il-Konsil se jara kif se nonfqu flusna seba snin li ġejjin. Fuq xi se nonfqu l-iktar x'għandna bżonn inqisu priorità. Se nibqgħu naraw kemm aħna kapaċi bħala pajjiżi separati illi nġibu pakketti vantaġġjużi l-konfini tagħna, jew inkella se nibdew nifmu lil xulxin u nħarsu lejn mentalità Ewropea li tpoġġi verament liċ-ċittadin Ewropew fiċ-ċentru tal-politika. Naqbel mal-Parlament Ewropew li indirizza prinċiparjament il-kriżi tal-klima b'mod sostenibbli. Dan ifisser illi ħadd ma jaqa' lura f'din il-bidla ta' modus operandi li tarana b'mod kollettiv nilħqu dil mhux biss ambjentali imma soċjali u ekonomiku. Irrid nirrimarka bħala Ewropew li d-diversità fiħdanna m'għandix tkun xkiel imma opportunità biex nifmu u natwaw mekkaniżmi flessibbli biex nilħqu l-istess qan mingħajr ma għandna għalfejn noħolqu sistemi li jagħtu gambetti lil xulxin. Ħafna drabi għaliex kif qal il-President Sassoli ħafna stati membri jaraw biss sal konfini nazzjonali u mhux il-frontieri Ewropej. Sabiħ illi nisimgħu esperti mill-Amerika imma qed inħarsu wisq il-barra u ma narawx il-ħtieġa ta' dawk l-iktar qrib tagħna Ippermettuli nirrimarka li wieħed ma jistax jinjora il fatt li stati żgħar jintlaqtu b'mod differenti. Qabel xejn għax bħal Malta vulnerabbli iktar għal sea level rises. Dan ifisser li l-mappa Ewropea se tinbidel. Indubjament li aħna fost l-iktar suscettibbli għal temp estrem maħluq minn bdil fil-klima. Inżid magħhom l isfidi ikbar minħabba illi ħafna stati żgħar u reġjuni inħadnu swieq domestiċi żgħar u bi skala ekonomika limitata. Ejja ma ninsewx li l-lip lejn l-enerġija alternattiva hija sfida li tista tara lil min jaqalura. Ċipru u l-Polonja għamlu kummenti f'dan ir-rigward. U għalhekk huwa kruċjali li tingħata direzzjoni politika msejsa fuq il-prinċipju li kollha flimkien imma mhux kollha l-istess. it transizzjoni tibda minn hawn, tkompli fil-parlamenti nazzjonali, tinxteret mal-banek u s sistemi finanzjarji li jgwidaw intrapriżi u negozji biex jilħqu miri ċari bħala kontinent imma sensittivi lejn it-territorji varji. Il-Green Deal huwa opportunità oħra biex l-Unjoni Ewropea toqrob iktar lejn iċ-ċittadini waqt li fis-saħħa tad-diversità noħolqu progress soċjali sostenibbli. Din l-isfida hija ċans ieħor li turi kemm li hu mhux biss hija relevanti imma fuq kollox katalista lejn stil ta' ħajja ta' governanza tajba. Ejja ma nbidlux biss il-klima immanka il-mod tal-ħsib tagħna. Thank you. A bit longer, but nevertheless. Madam Cretu, please, from Romania. Signor Cretu, Romania. I'm sorry. Uh, thank you very much, President. I would repeat some idea in Grazie ħafna, Sur President, Hansi xi ftit idejat li forsi diġa semmew, naħseb illi l-anijiet huma pjuttost ambizjuż naħseb li Green Deal mhijiex xi kumpanija eh, xi podza ta' reklamar Jien naħseb li jekk aħna ħanibdlu s-soċjetajiet tagħna, l-amministrazzjoni tagħna, dak l-affarijiet li dwarhom fallejna, naħseb li l-Green Deal tirrikjedi iktar minn intenzjoni tajba, naħseb li ċittadini tiżommu f'moħħhom ukoll il-tranzizzjoni li tista' tkun verament diffiċli għall ekonomija li bbażata fuq is-suq li tista' twassal għal ħafna qatt u l-fatt li hemm ħafna kumpaniji li jistgħu jalqu wkoll bejn 4 u 5 miljun f'pajjiżi miċ-ċittadini telqu mill-pajjiż biex imorru jaħdmu barra u fil- fil tal-Ewropa il-ħaddiema ma jkunux protetti minħabba l globalizzazzjoni neoliberali u l-industrija li kienet qiegħda twassal għal ċaqli għal pajjiżi binqas um, bagi iktar baxxi, il-ġileġun, il-Brexit, dawn l-affarijiet kollha qegħdin iwasslu għal iktar nuqqas ta' ugwaljanza. Jien naħseb illi riforma ekonomika ġdida ħat tagħmel liċ-ċittadini ħafna vulnerabbli u mhux qiegħda tipprovdi laqqas il kundizzjonijiet biex ikun hemm tranzizzjoni ġusta. Aħna id-deċiżjonijiet tagħna ma jistgħux ikunu msaħħab wieħed fil-mija tal-budget u aħna rridu nitkellmu mal-gvernijiet nazzjonali tagħna mhux bejnietna biss anke mas-settur bankarju u nżommu wkoll il- mod ta' kif aħna naħsbu ma neskludux l-investituri pubbliċi minn eh, deficit iżda aħna ma nistgħux nużaw dan bħala inċentiv. Apparti minn hekk naħsbu li l-azzjoni flimkien eh, konġunta fuq il-livell globali ħalli nħeġġu lil kulħadd li jaħdem flimkien ħaj tkun xi ħaġa li ħadd falli minħabba illi miex xi ħaġa daqshekk eh, ġdida li tkun minn ta' quddiem, speċjalment jekk l-oħrajn ta' warajk imorru d-direzzjoni opposta. Hvala lijepa. Uvaženi predsjednici parlamenta. Grazie Hafna, Signori. Aħna fil-Bosnia Herzegovina rajna iżjed eh, kondizjoni ta' temp iżjed estremi, n-nirin eh, u il- l-arar kollim kif id-dinja, il-bidlit eh, tal-klima għet ibidlu l-ekosistemi u tad-dinja mot irreversibli. Fir-reġuni li qed jintlaqtu minn dan il il-klima eh, il-bidla fil-klima eh, ikolla effett fuq il-negattiv minħabba n-nirien u l- u l-effetti oħra f'Mejju tal-2014 Bosnia u Herzegovina eh, kellha rar serji u aħna ħassejna l-konsekwenzi tad disastri naturali fuq l-ekonomija u fuq l-arranġamenti tal-vjaġġar ukoll, eċetera, eċetera. Bekk nħoss li huwa importanti illi Bosnia u Herzegovina hija fost dawk il-pajjiżi li jridu jsibu l- il-ftejim ta' Parigi u ikonna dan il-ftejim fejn jistabilixi um, kondizjonijiet fil kwad ta' tibdil klimatiku fil-gwad tal-rwol tal-leġlatur priorità li nżidu attivitajiet biex ikonna għafas leġlativ li kontrabixxi għal konservazzjoni tal-ambjent naturali minn lat tal-, -tal tal-politika budgetarja, soċjali u ekonomiċi naħseb li għandna ninvestu iżjed fil-periodu budgetarju għall-investimenti għal svilupp industrijali għabbażi ta' teknoloġiji li ma jniġżux il-sorsi risorsi illi rinnovabli u l-forestazzjoni u l-tħejja ġlieda kontra n-nirin l-wildfires dan huwa investiment tal ġejjeni il-tibdil fil-klima mhix ħaġa li eh, tista' tiġġilida individwalment u bekk kulħadd irid jimplementa għanijiet inkomuni biex niġġieldu il-bidla tal-klima irridu nżammu f'moħħna illi l-bidla fil-klima tafx il-frontieri. Issa l-Estonja, is-Sursut. Għandek il-kelma. Jina għatneħu pjaċiri li għanna il-diskussjoni mqanqla u li għanna opinjoni differenti. Naħseb il-kwistjoni hija hija l-ġestjoni tal-tranzizjoni u kif nistgħu nagħmlu b'mod kollettiv u kull pajjiż jista' jagħmel u anke għall-Estonja il-ġestjoni tat-tranzizjoni hija sfida kbira. Iva għandna bżonn il-flus, iżda kif eh, intqal minn ħafna għanna ħafna finanzi mill eib u għanna l-fond eh, ta' transizjoni ġusta għanna u forsi ikonna spinta mill-settur privat, regolamenti privati, zanki, finanzi biex ikonna transizjoni u bekk nix nara nħares li bħala opportunità, opportunità biex naħtu spinta lill-R&D, riċerka, l-izvilupp u l-innovazzjoni jekk jekk naddu għal neutralità frigwat tal-karbonju u bekk inkunu minn ta' għoddim u mhix biss teknoloġija eżistenti iżda teknoloġiji l-ġodda illi se, se nkunu kapaċi ninventaw u naqdu żewġ teknoloġiji dan ikun importanti biex nimxu l-qoddim. Iżjed nħarsu lejn in-naħa tal-innovazzjoni tal-tranzizjoni relatata mal tibdil fil-klima. Iżjed kompetittiva l-Ewropa se ssir fuq il-livell globali. Kif eh, Bdejna, aħna bdejna bħala eh, komunità tal-faham u l-azzar naħseb li wasal iż-żmien biex insiru l-Unjoni ta' Teknoloġiji l-ġodda u tal-arfin. Grazzi. Grazzi sur sut, Signora Siput għall-Estonja. Grazzi President il-ċmexxija tal-Unjoni Ewropea fil-gatt tat-tranzizzjoni jiena bħal kollega jiena nħares lejdi bħala opportunità u naqbel 100% hawnhekk speċjalment la darba diġà għandna l-odot biex nappoġġaw ir-riċerka l sviluppu u l-innovazzjoni għal teknoloġiji ġodda ekoloġiċi jew inkella eh, nażlu soluzzjonijiet tal-ekonomija ċirkolari l-Unjoni Ewropea żgurat li ħadd ma jkollu pis kbir wis eh, għal setturi li tilfu xogħol jew biex insidu l ħelit jew prezzijiet li jkollhom il- eh, iżiet għoljien. Iżda li iżiet importanti rridu nifmu il-Signora eh, von der Leyen u jew il-Parlament Ewropew jew l-EIB ma jistawx jiksbu il-neutralità karbonju tal-karbonju kull ċittadin u kull intrapriża fid-deċiżjonijiet tagħhom tal-lum jiddeterminaw eh, il-pass li bih ngħaddu għal dan l-an ambizzjuż u bekk il-neutralità tal-karbonju ma tistax tkun xi ħaġa astratta jew imbeda jew mhux relatata iżda illi tif tifema u instrumentali għal kull wieħed minna. Kif intqal mill-kollega tiegħi minn Finlandja, il-ġestjoni meħtieġa tal-aspettattiva vi tas-swieq l-investimenti ekoloġiċi se jisiru eh, la darba wieħed jistenna li dawna eh, se jkunu ta' eh, tajjeb għalina u rridu niġġessjonaw l-aspettativi ta' ċittadini biex niksbu il-bidliet fil-lajxin, kif najxu, tranzizjoni, il-nis għandhom jifmu u jaċċettaw il-bidliet li jem bżon li namluhom u nara li l-parlamenti nazjonali u l-parlament tal-Unjoni Ewropea it-tnejn għandhom rol fil-komunikazzjoni u biex jargumentaw firwat tal-bżon u biex iċ-ċittadini kun jistaw jifmu il-ġestjoni tal listenijiet tal-ċittadini u b'dan il-mod biss nistaw niksbu l-anijiet li huma ambizjużi kif għandhom ikunu ambizjużi. Grazzi ħafna issa sur Karvalja mill-Italja. Grazzi ħafna sur President. Zgur li tajjeb li nbidlu il mudell tal-iżvilupp, iżda għandna bżonn ta' iżvilupp. Aħna ninsabu f'perjodu komplikat diffiċli u anki minħabba qabel il-kriżi Ċiniża u bekk għandna nagħtu attenzjoni l-ikbar attenzjoni e, tajjeb li ngħidu li tajjeb iżda attenzjoni għal riskju li jkollna bużieqa finanzjarja tajjeb li jinbidlu iżda bil fejn enti narfu realta realtà u bl-ikbar attenzjoni fil ta' kompetizzjoni għall investimenti reali u għall ħarsien tal-kumpaniji tagħna Minnajma nippenalizzaw ruħna dinna nfusna u bekk Żewġ mistoqsijiet l għol net, xinu għar rwol li taħsbu li għandu jkollu il-gas tal- metanu fil- metan. U irridu iż-żmien hawnhekk sadem sa dak iż-żmien sakemm niżviluppaw x'se nagħmlu għandna paradoss hawnhekk fl-Italja eh, mhux f'pajjiżi oħra għandna bliet li qed jagħlqu il-traffiku għall użu tad-diesel u oħrajn le. It-tieni kwistjoni jittratta l-agrikoltura. L-ewwel difiża u l-ħarsin tal-ambjent għandu jisir mill-bdewa. Min jeħoseb l-art, l-ilma u l-boskiet u l-bħra, il-sajjeda tana u l-bdewa. U bekk ma jistawx l-għajnuna tagħhom ma tistax titnaqqas għax inkella titnaqqas l-għajnuna għall-ambjent. Grazzi ħafna. Grazzi lil kulħadd u grazzi għal din l-opportunità biex biex nalqu diskussjoni tant importanti. Le, skużawni, għad fadal nejn hawn mill-kollegi tagħna l-ewwel net Norveġa, Sinjura Agrishstein. Jekk jogħġbok, għandek il-kelma, grazzi ħafna. President, eżis kollegi, grazzi tal-li stidintuni hawnhekk Aħna nsegwu b'interess kbir ix-xogħol tal-Green Deal illi hija ambizjuża ħaġa tajba tinkludi ħafna proposti li huma direttament jew indirettament rilevanti għal Norveġa. In-Norveġa diġà hija soċjetà tal-emissjonijiet baxxi għalkemm il-gvern tagħna għadu kif ħabbar taħt il-ftehim ta' Pariġi li se nsidu t tnaqqis fil-emissjonijiet 52 sa 55% sa 2030. Iżjed ta' din is-sena l-Gvern se jressaq pjantazzjoni lill parlament fuq kif se niksbu dawn l-għaniet. Il-miri nazzjonali huma marbutin mal-Green Deal tal-Unjoni Ewropea u politika tal-klima in ġenerali u bekk dawna se jkunu importanti ħafna fil-Parlament tagħna din is-sena. B'riferenza għal bżonn ta' tranzizjoni ġusta u li ħadd ma jitħalla wara nixtieq nisħaq l-ambizzjoni tagħna li naqsu l-emissjonijiet iżda mhux it-tkabbir ekonomiku u l-prosperità għal poplu tagħna. Grazzi. U l-aħħar, iżda mhux l-inqas l-Ungerija survajju. Grazzi ħafna, grazzi tal-li tajtni l-kelma, Sinjuri. Nilqakom jiena nirrappreżenta l-Ungerija, jiena l-President tal-Kumitat tal-Baġit fl-Ungerija. U bekk nixtieq inħares li dan is-suġġett mill-lat tal-ekonomija wkoll. Aħna eh, nilqaw dan il-ftejjim, speċjalment jekk dan ser dan il-ftejjim irrid jinkorporixxi il ħamsin sfumatura ta' aħdar Irridu nħarsu lejn dan il-bat aħdar dan il-Green Deal billi nejdu li aħna nabżon modelli ġolda ekonomiċi biex ikun implementaw ma jaktar kwestjoni wkoll soċjali, impjieg u l-pjaneta. X'kif għamlu meta inti għandek xi ħadd mill-Awstralja investitur ġej mill-Indja. Jiftaħ l-ikbar minnira tal-karbonju u għandek il-nis hemmhekk jipparteċipaw. Għandek ukoll protesti li ħaj jisiru, ovvjament biex dan investiment ma jisiħx imma l-mistaqsija di. X'ta nażlu il-pjaneta jew il impjeg X'nistgħu nagħmlu f'sitwazzjoni bħal di? Ħan nażlu l impjeg jew nsalfaw il-pjaneta? Grazzi. Thank you. Grazzi permettu li ngħid fl-aħħar ta' din il-parti tad-diskussjoni importanti xi ftit kliem minn għandi. Fuq dan il-punt, kulħadd huwa mħasseb sew fil-gwalt tal pjaneta li se nħalluha l-tfal tagħna, speċjalment minħabba l-kondizzjoni drammatiċi kull kien fid-dinja fost affarijiet oħra, il-bidla fil-klima se jkollha influenza fuq il-migrazzjonijiet fuq il-kontinenti u jkun hemm ħafna tibdiliet ekonomiċi u soċjali kull kien fid-dinja u ovvjament fl-Unjoni tagħna. U dan ifisser l-Unjoni Ewropea jkollha l-opportunità unika u responsabilità biex issir il-mexxejja globali biex niġġieldu t-tibdil klimatiku iżda anki fejn ikonna teknoloġi ġodda. Aħna ma smajniex ħafna raġunijiet għaliex din il-kwistjoni għandha tinżam biss għal ħodor jew għal ekoloġisti jew għal xelluk għandna jkollna ħafna partiti jew l-partiti kollha involuti jiena konservattiv u jiena mħasseb sew dwar il-ġejni ta' tfal tagħna u ta' tfal tagħhom fuq il-livelli tal-libħra u ħafna stejjer estrem li smajna dwarhom f'kull pajjiż jiena nħobb u l nepoti tiegħi u nixtieq li jaraw l-erba' staġuni u mhux jaqraw biss dwarhom Kulħadd irid però jaħdem fuq il-mejda l-Istati Uniti wkoll u jridu jkollna anki azzjoni qawwija mill-imsieħba kummerċjali tagħna bħal ċina u bħal Indja il-tmexxija tfisser li eh, nużaw il-flus tagħna mhux biss il-kliem kif ħafna minnkom qedtu illum. Iżda ma nistgħux nisakrifikaw il-kompetitività tal-Unjoni għal għalla ni strateġiċi nobli iżda importanti ħafna u ma nistax nipermettu li ċittadini tagħna u l-SMEs tagħna iħallsu l-prezz ta' dak kollu irridu nkunu e, mexxejja globali iżda jkollna l-imsirba wkoll u jkollna l-appoġġ ehm, dinjija għandna naħdmu b'kawtela u bekk irrid ikonna l-aġenda tal fuq l-aġenda tal-klima il-Parlament Ewropew, il-Parlamenti Nazzjonali u nużaw l-imsieħba u l-ħbieb politiċi tagħna kif fid-dinja u bekk neġanati nagħti l-kelma lil kollega tiegħi Mered tista' tieħu l-Presidenza fidejk għal darb'oħra, grazzi ħafna nixtieq nagħti lill kelliema kull opportunità biex iwieġbu ħaġa interessanti Għandek eh, mistoqsija li kullħat saqsija distaw nistaw eh, naħdmu fuq il-bidla fil-klima u eh, naħdmu kol fuq il-bidla fil soċjetà u l-sfidi il-politika kif kif l-lum hija kapaċi għal dan iż-żmien ġdid ma nafx min jixtieq iwieġeb din il-mistoqsija iżda jiena interessata nisma' t-tweġibiet tagħkom. Kulħadd għandu rrieda, iżda mhux kulħadd huwa kapaċi, eh, m'iniex żgur dwar dan, iżda għandna bżonn impenn u għanna il-membri tal-Parlament Ewropew kif ukoll il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali biex jagħmlu dan il-pass il qoddim Mela min se jibda? Signora Navarro l-ewwel, grazzi ħafna. Jiena se nifoka fuq punt fil-politika tagħna f'assess għall-enerġija adottat f'Novembru aħna maħniex se niffinanzjaw il-gas naturali mill-2021 u nasbu li rridu nifosbħaw l-isforzi tagħna fil-proġetti tal-enerġija li jkunu iżjed ta' appoġġ għad dekarbonizzazzjoni fl-ekonomiji fil-ġejjeni. Aħna narfu li l-gas għandu rwol Eh, fit tranzizjoni fuq medda ta' żmien qasira, iżda aħna qed nifokaw fit-tul u nieħdu inkonsiderazzjoni il-risorsi skarsi u rridu nappoġġaw dawk il-proġetti li jkunu li jappoġġaw iżjed id-dekarmonizzazzjoni. Bħala eh, konklużjoni li IB eh, għanda huwa bank għabbażi tal-politika iżda aħna nieħdu l-politika wkoll u l wol tagħkom illi fissaw il-direzzjoni. Xenzjati tagħna jgħidulna illi eh, illi jekk għandna nagħmlu diffiċli u se jkun hemm spejjeż involuti iżda jekk naħsbu iżjed fuq meta ta' żmien fit-tul din hija ħaġa li rridu nagħmluha għall ġejjieni tas soċjetajiet tagħna u għall pjaneta tagħna. Grazzi. Sur rajda issa. Grazzi ħafna. Aħna, fl-opinjoni tagħna kien diskussjoni eh, tajba ħafna, jiena eh, nħossni ottimist ħafna wara li smajni. Ħasra jekk inkunu negattivi fl-aħħar għax naħseb li d-direzzjoni tal-Ewropa hija tajba, il-livell ta' ambizzjoni huwa ġustifikat u iva nistgħu nagħmluh dan. U bekk m'għandniex eh, naħsbu li rridu nażlu bejn it-kabbiru xogħol jew il-produzzjoni tal-pjaneta mill-banda l-oħra. Ebda tranzizjoni ta' natura li qed niddiskutu hawnhekk u jista' jkun li din il-tranzizjoni hija bla preċedent fl-iskala tagħha xejn huwa faċli hawnhekk smajna mill-Rumeni għandna xogħol sfeq hawnhekk x'namlu u għandna Eh, fis-sens dan ix-xogħol qed isir dan din transizzjoni qed isir mhux għażla eh, libera qed niġu sforzati mill-pjaneta m'għandniex għażla hawnhekk u t-tieni wieħed ma jridx insar li din transizzjoni qed issir ukoll bit-transizzjonijiet oħra fis-soċjetajiet tagħna ġi diġitali, demografiċi attrajenti ħafna li tmur mill-komunità mil tal-faham u tal-azzar tal faham u tal azzar tal-ajtek. u dawn il-ħafna tranzizjonijiet jistaw jagħmlu il-ħajja tagħna iżjed komplikata u iżjed diffiċli iżda jistaw jgħinunna. U l-aħħar punt fil tal-perspettiva globali, suppost inġi perspettiva globali, Il-perspettiva globali li ħarġet mill-din id-diskussjoni titratta l-Istati Uniti u l-pajjiżi l-oħra li mhumiex qed jagħtu semhom. U dan huwa ħażin għall-Ewropa kif intqal mill-Misr Milosevic għandna bżonn neġgħu niġbdu lill-Istati Uniti. Iżda mbagħad hemm min-naħa l-oħra l pajjiżi li għadhom jiżviluppaw li ħarsu lejn l-Ewropa biex jiffaċilitaw tranzizzjoni tagħhom u ħafna minn dawk il-pajjiżi mhumiex mamra sew biex jiffaċċaw dawn l-isfidi eh, bħalma għandna fil-pajjiżi li qed edinaw fil-Parlament. Dawk il-pajjiżi m'għandhomx jintesew jew jitħallew barra fl-ekwazzjoni surkani issa, grazzi ħafna, tliet punti. L-ewwel net eh, mistoqsija speċifika fil tat TCFD li saqsawni u l-mistoqsija kienet in-nies jafu x'inhija il-kumpanija fuxinija kull kull kumpanija pubblika ewlenija fil-Unjoni Ewropea fid-dinja jafu e, x'inhi. diġa' f'diġa firmaw għalija jena semmejt 120 triljun euro mill-banek għal dan it-tip ta' zvelament, ta' disclosure. Di miex ħaġa li tasal għal kumpaniji żgħar hija ħaġa koll li għandha sezzila ta' proċessi biex in-nies japplikawha, jifformawha u dawk huma qed isiru fl-Ewropa li jistgħu jifformawha u u permess ta' reportaċ, inizjattiva ta' reportaċ mhux eh, formali jista' jiddeċidu li, li ma' elementi se jimxu l uddin bijom. Ġifri fidejk, eh, tażel xandek tuża eżajja l-essenza l-kumpaniji se jagħmlu huma fil-kuntest dwar l-Unjoni Ewropea illi ddeċidiet u anke 120 ġurisdizzjoni oħra li jagħmlu transizjoni għan net zero. Issa t-tieni punt fil tal-Banek Ċentrali u jekk huma tifmuh dan għandek 50 banek ċentrali fil-grupp eh, finanzati mill-Bank ċentrali Ewropa u anki mill-Bank tal-Bank eh, of England u żewġ terzi huma eh, kopruti anki ċiniżi u issa qed inħarsu kif nistgħu niġġestjonaw riskju l-ikbar riskju għas-sistema finanzjarja għar mill-kriżi finanzjarja globali hija l-aġġustament li tkun imdowma għal li tiddiferija għal frigwat tal-tibdil fil-klima. Kwalunkwe diskussjoni fuq l-opportunitajiet ekonomiċi u din hija opportunità enormi li għandna għandha tkun imqabla mal-ispejjeż ekonomiċi reali li fejn inti ma taġixxix jew taġixxi tartwis mistaqsija importanti fil-gwad tal-Istati Uniti barra mill-proċess tal-COP u l-kompetitività mal-ekonomija oħra. Naħseb illi waħda mill-mistoqsijiet hawnhekk hija naħsbu li l-Istati Uniti se tkun barra mill-aġġustament jew naħsbu l-industriji tal-Istati Uniti se jinjoraw dawn ir-riski jew l-opportunitajiet jiena naħseb illi le se naraw xi innovazzjoni kbira li ma li jaraw l-innovazzjoni li toħroġ mill-Ewropa mhux biss minħabba l-standards fl-Ewropa suq kbir ikbar għal għal kumpaniji eh, Amerikani li huma globali li ma punt qed immexxu fejn ikollok vantaġġ ekonomiku fejn Ewropa qed taħseb li liema setturi speċjalment industrijali l-mistoqsija speċifiċi fil ta' metan mill-Taljani naħseb li l-Italja kienet tifoka fuq l-idroġenu minħabba l-opportunità tal-idroġenu għall-industrija taljana u għall-Ewropa kollha kemm hemm l-opportunitajiet tal-idroġenu bitu l-ħasna tal-karbonju fejn l-Ewropa qed tmexxi hawnhekk u għandha opportunitajiet enormi biex timxi l qudiem u l-Istati Uniti jinsabu wara għandek eh, opportunajiet enormi domestiċi kif ukoll ta' esportazzjoni u nala fuq dan, dan il-punt ta' tkabbir u tal-politika. Mhuwiex tkabbir jekk mhuwiex sostenibbli tal imna dan fil-qabel il-kriżi finanzjarja kien hemm elementi ta' tkabbir eh, illi tajna qalbna minnhom u domna xar snin biex nirkopraw mhux se jkun tkabbir jekk indowmu l-aġġustament u mbagħad ikollna nagħmlu aġġustament f'salt. Kif intqal kollega tal-Estonja eh, irridu nispjegaw nispjegaw dan fuq il-livell globali, eh, lokali u koll, biex ikonna l-parċipazzjoni individwali wkoll biex ikun eh, biex t-instrument, biex nużaw u nużaw il lodos li għanna. u diki għall sfida politika li għawnek Iva irrit ikun ċar li għanna pjan, dak il-pjan irrit ikun fattibli, iżda irrit jimbidel f'affarijiet tangibli għan-nies li għandhom iħossuhom tajjeb li huma parti mis-soluzzjoni naħseb illi il-membri tal-parlament indunaw li għanna ħafna gruppi mill-iskejjel li jaraw li deħlin hawnhekk biex jaraw dan il-proċedimenti huma jistennewna insibu soluzzjoni, soluzzjonijiet għal dawn il-kwistjonijiet. Grazzi ħafna għal kontribuzzjoni ta'kom. Fil-fatina rajt li fil-gallerija tal-vizitaturi li għanna dawn il-żazax tiħlin u nil-qawom fil ta' xumma l-ġejjeni tagħna. Mela, il-kelma lilkom xaħat jixtieq iżid xi mistoqsija hawnhekk ollu dejkom jekk tixtiequ saqsu xi mistoqsijiet, jekk le jiena se nkompli nitkellem nafu xem bżon li nagħmlu iżda jżied diffiċli li tagħmlu fil-fatt jiena niġi mill-Irlanda f'pajjiżi pereżempju fil-passat eh, eh, kien hemm ħafna art li kien konna nużaw għall-enerġija u mbagħad eh, ħsibna li kienet ħaġa tajba ħafna iżda issa qed naraw il-problemi u issa se sen qed naħsbu jekk inwaqfuh u għalhekk intqal li l-lokal huwa importanti ħafna għax jekk mhuwiex impenjat u ikun parti minna se jkollna protesti minna tagħhom u tkabbir mhux se jsir f'dan il-każ firgwa ta' spazju politiku u il-ko-presidentu jena kena din konversazzjoni rridu nħarsu lej kif il-politika tiffunzjona f'dan dinamika ġdida xaħna naħdmu fuq il-bazi tal-ċiklu politiku ta' ftit snin osra iżda dawn huma kwistjonijiet iżjed fit-tul u bekk diffiċli f'dibattitu intensiv politiku li ndiskutu it-tul u kemm ikun importanti għalik jekk illum tħoss li qiegħed ħażin. Ma naħsibx li l-politika sissa ħarset lejn kif aħna niffunzjonaw. Eh, f'din kwestjoni naħseb li xi kultant inħoss aħjar kont xi bank ċentrali jkun faċli iżda iżda iżda eh, minix żgura il-politika jiframmentata, frammentata eh, mbagħad fl-aħħar issib il-konsens u f'dan il-Parlament Ewropew huwa l-ofol u l-qalba tal-konsens tal-politika ħadd ma jirbaħ iżda ħadd ma jitlef dik hija diskussjoni għal ġurnata oħra, l-agrikoltura semmit darba jiena eh, nozza ħafna l-agrikoltura għandek bżonn transizjoni hawnhekk iżda naf li dak il-grupp u fis-soċjetà iħossuhom taħt eh, eh, iħossom immirati qed sfurzati u għandna bżon li jkunu fuq id naħatana jiena nittama li f'dan il-Parlament ikunu nistgħu naqdu dawk li jaħdmu fil-kumitati eh, tal-bidja biex inkunu nistgħu nimxu l qoddim għax ma nistawx naħdmu waħedna u dan għandu xi mal-industrija wkoll u naħseb il-kollega Pollak qal eh, xi ħaġa importanti f'dan rigward jiena sibt dan importanti ħafna responsabilità tiegħi bħala MEP hija dialogu mal-Parlamenti Nazzjonali u eh, għandna inkunu aħjar f'dan ix-xogħol u llum kien possibilità tal-iskambju ta' opinjonijiet u dak li huwa importanti għalina l-koll ikun xikun il-partit politiku tiegħek destin komuni, il-mira komuni hawnhekk. Issa għaluli illi għaluli illi għanna l-komissarju maħna illi wasal eh, se nara fejn se joqgħod bil-qeda fuq il-podium forsi sur Karni jista' jieħu postok. Sur Dombrovskis issa għandna l-Eżekutiv Viċi President tal Kummissjoni Ewropea li se jkellimna fuq il-pjan il eh, ta' investiment Ewropew eh, sostenibbli. Il-kellima għalu li li se jitilqu jekk hemm bżonn tajjeb u iżda nirringrazzjawhom xi applaws sinjuri għalihom grazzi. long <laughs> so thank you. We had a slight break for the Tajab, wis, eh, kena pawza qasira biex namlu ritratt, minnu ritratt biex nirrekordaw il-fatt li konna għedin hawnhekk. Kieġobkom eh, minn għatfadal eh, jistaj kompli si postu u nitolbu komissarju biex jagħti ċans jedin naftit fuq l-stampa politika diffiċli din minna. Signora Chair, membri onorevoli tal-Parlamenti Nazzjonali Ewropej. Xarilu jina ġejt fil-Parlament Ewropew biex nippreżenta il-pilastru ta' investiment tal-Green Deal Ewropew. għal kontent li ta' unek għal-darbohra foskom u u kol biex tiddarba nindirizza il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali. Illum il-bidla fil-klima hija fuq net tal-aġenda tagħna tal-tħassib tal-ċittadini tagħna bħala rappreżentanti eletti tal-Parlamenti Nazzjonali tagħkom intom kontu eżemplari biex eh, tgħidulna x'inhu ma dan it-ħassib u tpoġġuhom fuq net fuq il-prijorità tal-aġenda tagħna. Dejtu rwol importanti biex naraw illi qegħdin taqdu l-istennijiet tal-ċittadini. Hekk kif jgħaddu snin ma' kull snin li ta' sena li tgħaddi naraw illi l-bidla fil-klima hija kriżi li qed tikber kull ma jmur u li ħadd ma jista' jinnega. Għax ilu l-organizzazzjoni il-klimatika il-rat li kienet l-iktar xar eh, sħuna ta' sena l-Iżlanda qegħdin jitilfu eh, eh, silġ iktar pass maġġel mill-disajnijiet u l-affarijiet qegħdin qegħdin jirreplikaw ruħhom hawnhekk ukoll. kol l-iktar nar sħuna Eh, fil records eh, minn mendu bdew records u eh, l-Antartika irreġistraw 20 grad Celsius għall-ewwel darba fl-istorja wkoll. Jien nista' nibqa' dej bl-eżempji dawn huma l-ħut mill-iktar riċenti imma ebda minnhom ma jistgħu jiġu njorati u ġerd iktar minn qatt qabel li naġixxu għal daqstant li nbidlu kontra bidla fil klimija fuq net fuq l komissjoni fuq l-Aġenda tal-Kommissjoni ħames snin li ġejjin. Il-Green Deal juri l-impen tagħna biex inkunu neutrali klimatikament sal-2050 li ħajkun imnaqqax l-ewwel liġi klimatika. U dan ifisser iktar modernizzazzjoni, iktar trasformazzjoni fuq skala kbira. Ristrutturar mifrux u bidla industrijali madwar il-pajjiżi kollha ħajolqot is-setturi kollha li m'għandhomx alternattivi biex jużaw enerġija alternattivi għall karbonju u mhux se jkun irħis biex nilħuq l-għanijiet tagħna klimatiċi għandna bżonn 260 biljun addizzjonali f'investimenti annwali. Jekk aħna għandna l-livell ta' ambizzjoni tagħna biex innaqsu l-ambizzjonijiet mela għandna bżonn iktar flus biex nifinanzjaw it-trasformazzjoni klimatika tagħna. Imma l-ispiża ta' li ma neġixxux ħakkun ħafna iktar oli. Biex il-Green Deal kun realtà għandna bżonn pjan sod ta' finanzjament. U għalhekk għana ħriġna b'dan il-pjan ta' investiment sod bħala pjan strateġiku biex inkun nistaw immexxu investimenti tagħna fil-10 snin ġejjin. L-investiment ikun fuq qoddim fuq investimenti u jaqgħet inizjattivi ta' politika ġodda u strumenti eżistenti juri li hemm bidla fil-ħsieb Bl-appoġġ tagħkom in-naħa tal-Parlamenti Nazzjonali Ewropej nistgħu nibgħatu sinjal ċar l-awtoritajiet pubbliċi jew investituri li ngħidu illi aħna rridu naħsbu mod ekoloġiku meta ninvestu. Il-pjan ta' investiment tagħna ħajtina iktar saħħa biex billi tiġenera almenu triljun euro fil-10 snin ġejjin biex nifinanzjaw proġetti sostenibbli madwar l-Unjoni Ewropea. L-budget Ewropew ħaj jimxi, per eżempju, ħajmexxi per eżempju, 20% tal-fiqħa jappoġġa il-bidla klimatika. Fuq 10 snin dan jammonta għal xi 503 biljun euro. U dan huwa dan huwa ammont ikbar mill-fondi pubbliċi minn qatt qabel. 113 biljun euro wkoll ħajkun hemm kofinanzjament għal proġetti ambjentali. Il-programm ta' investiment Invest EU ser jifoka iktar fuq is-sostenibilità ser tina xi 272 biljun euro għal fondi pubbliċi privati għal kwistjonijiet ambjentali għal 2021 u 2030. Peress li Invest EU u il huma garantiti fil-budget biex ikun hemm il-daħal investituri oħrajn ħajjin biex jagħti l-Green Deal uh, xprun addizzjonali lek il-garanzija pubblika tista' tuża l-flejes pubbliċi għal ehm, ġid pubbliku dan ħaj permetti biex il-Bank ta' Investiment Ewropew u investizzjonijiet oħrajn Ewropej jinvestu iktar f'proġetti eh, sostenibbli ta' riskju għali. Dan ħaj jiġbet iktar investituri niwasal iktar fondi ta' modernizzazzjoni u fondi ta' taħriġ membri onorevoli l-Europa edha fuq l-adba tal-ikbar trasformazzjoni klimatika ta' dan is-seklu u dan jaħdem biss jekk ikun ġust jekk jaħdem għal kulħadd. U dan huwa lan tal- mekanizmu ta' transizzjoni ġust li aħna qed nużaw biex investu 100 biljun euro fuq il-budget fuq żmien twil. Ħajfoka fuq in-nies, fuq ir-raġuni li jserħu ħafna fuq il-fuels fossili per eżempju min qed jgħix fil-reġuni tal li produċu l-faħam. Ħajjejn biex ikun hemm ħolqien tax-xogħol biex jirġa' jagħti ħiliet ġodda u jsaħħu l-ħiliet ta' persuni li jkunu jistgħu jgħinuhom biex jitlu fis-suq tax-xogħol għax-xogħol ġdid. Eh, barra minn hekk qed eh, ħanifakaw fuq territorji li iktar tlaqtu soċjo-ekonomikament. Eh, Il-inizjattivi li jkunu reġibli għal fondi ħajkunu soġġett għad diskussjonijiet bejn il-Kummissjoni Ewropea u kull pajjiż li involut. Però dan il-mekanizmu huwa iktar minn sempliċiment flejjes u ħiliet. Dan ħaj jipprovdi għajnuna teknika lill istati membri u investituri u ħaj involvi l-komunitajiet affettwati l-NGOs u msieħba soċjali u wkoll il wkoll il-weda ta' solidarjetà u ġustizzja tagħna. U nista' eh, nittama li kull sa norbot fuq l ta' kom parlamentarju biex dan jiġi implementat mill-aktar fis. Aħna ovvjament ma fissirx li eh, intom tridu eh, il-gvernijiet iridu jifinanzjaw il-budget tal-Unjoni, is-settur privat irid ikunu involut ukoll l-investiment pubbliku ħajmexxi direzzjoni imma l investiment privat ħaj juri l-iskala tal-investiment ħafna potenzjal għal investimenti ħador li jambotaw għal triljon euro imma banek assiguraturi fondi ta' pensjoni u ta' assigurazzjoni jridu identifikaw eżattament xie kwalifika bħala ekoloġiku jew aħdar grazzar għal klassifika jew tas-salomija ġdida tal-Unjoni Ewropea li ħatkun iktar faċli din kun iktar faċli biex tidentifika attivitajiet ekonomiċi li jkunu sostenibbli ambjentalment. Issa laqbilna fuq il-prinċipju ewlenin is-sistema titħol fis-seħ. Anke qabel ma seħ jiena kuntent illi kumpaniji u s-swieq diġà qegħdin jużaw ix-xogħol tagħna fis-sistema biex jaraw kif imorru. Ġara darba kunu l din it-tassonomija tkun taġixxi bħala bond standard ekoloġiku għall-Unjoni Ewropea Jina, aħna u koll ħana ħarġu bi-strategija biex eh, jidaħal il-direttiva fuq il-rapportaċ. Dan importanti għax irrit ikun hemm informazzjoni li tinnata fuq l-attività tal-investitur u tal-produttur. Irrit ikun hemm standards ta' rapportaċ li l kumpaniji jridu japplikaw sabiex il kummissjoni jkunu jistgħu japplikaw il-proċess għal standards ta' non-reporting E, li konna informazzjoni korporat aħjar li kunti permetti li l-parteċipanti jistaw jikxfu l-investimenti tagħhom lill klijenti jgħinna biex nistabilixxu standards u tiketti għal invest prodotti ta' investiment sostenibbli. Membri onorevoli, mod illi inti għandek il-fondi u ehm, tella l-fondi biex kollok sistema budgetarja imma oħra li tiġi implementata fuq livelli ta' sew tejn l-ambjent u allura tittara li dan jimexxi mmexxi lejn il-imġiba ta' kumpaniji u l-djar il-persuni ta' kull fil ta' ħam ta' kuljum. Aħna rridu nsaħħu r regoli fuq il- akkwist pubbliku, ekoloġiku, aħna rridu sal-21 nbidlu l-regoli ta' nagħmel l-istat biex jirrifletti l-Green Deal fuq is-settur privat biex nilaħnu mal-gvernijiet Ewropej ħaj budget budgetjar għal prassi ħodur u ġel darba semestru Ewropew ħaj jintegra s-sostenibilità fil-rapporti tal-pajjiżi. Għalek nitama jena tajtkom taqsira taċ dak li rridu niksbu għal fondi sostenibli Eh, qed naraw li l-pjan ta' investiment tal-Green Deal huwa b'mod ta' kif nistgħu mexxu l-qudiem u eh, nfinanzjaw iġida tal-Unjoni Ewropea aktar wiesa fuq il-bidla fil-klima strateġija tagħna ħad tkun waħda ta' trasformazzjoni kbira biex jinħarsu l-ambjent tagħna u nimmodernizzaw l-ekonomija għal eh, ġejjini sostenibbli biex inżidu l-investiment għall-iktar teknoloġiji kompetittivi u li nagħtu ħajja aħjar, kwalità ta' ħajja aħjar li l-ċittadini tagħna l-iktar ma nistgħu niġbdu lejna investimenti, iktar ma nistgħu niġġeneraw tul u nħarsu id-dinja naturali tagħna kemm jista' jkun. U grazzi tassew tal-attenzjoni kollha tagħkom u l-appoġġ tagħkom biex niġildu il-bidla fil-klima. Grazzi. Survive Kofkus, ta' dir prezentazzjoni dettaljata. sur Michel Bach mill-Bundestag għandu stadina għalina. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, vielen Dank. Grazie ħafna, Signor President. Grazie ħafna per me tu di nitkellem. Eżis kollegi, nixtieq nieħu din l-opportunità biex fisem delegazzjoni kollha tal-Bundestag Ġermaniża nistidinkom għal konferenza li ħassir f'Berlin. Il-konferenza ħassir fit-12 13 ottubru ta' din is-sena fil-bini tal-Reichstag f'Berlin u aħna bħalissa qegħdin faslu programm sabiħ ħafna fuq suġġetti interessanti ħafna wkoll fejn jkun hemm ħafna kelliema u esperti li ħajparteċipaw nittamaw li jkun hemm ukoll il-President tal-Kummissjoni von der Leyen u ninsabu ħerqanin biex ikonna skambju tajjeb ma'kom il-koll u ħerqanin illi nkunu nistgħu nistidnukom u nilqawkom f'Berlin u mela narakom hemmhekk. Thank you very much for that invitation and Grazzi. Ħadna nozza ta' din istedina. Mela, konna effiċenti ħafna bil-ħin ta' nadal ħodu għal daqstant għandna l-opportunità li ħdu pawża qasira il-President Sassoli ħajjerġa ġejna għatmana fil- fil-nofsinhar eh, 20 ġifiri jekk jaġobkom ejjew lura x'għandna bżonn nieħdu ritratt tal-familja. U bat ovvjament nieqfa pawża tal-ikel. Iżda eh, sempliciment, kwarta qabel ma jiġi President Sassoli. Grazzi tal-kontributi tagħkom, narakom minnaw 15-il minuta oħra. Ladies and gentlemen, please, if you want to take your place for the family picture, it will be nice. Thank you very much. Mesdames et... Signora, si può poskom halli? Anzi, eja għawnek ħalli nsibu post kolla fl-imkien, għawek, dei xurxin, għarritra. can he be seated, or, or he seated, or standing up? Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Signori, kieġobkom. Kieġobkom. Mandomx il Mesdames et messieurs, pour la faute... Signori, kieġobkom. Ejja, unek fuq u dim u rridu ninġabru għaqqa għal Like this. From here. From here. Standing up. And standing up.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 Dear, co dear colleagues, Dear colleagues, perhaps the most important... Eżis kollegi, naħseb li kbar punt importanti li nfakarkom u għalli minuta ġiġ minuti oħra ħanieklu. Fil-rudimenjuin, ġifiri jek tinżlu taraw il-sinjali, segwu uh, il-vleġaċ, uh, inżlu level numru 1.